support mill-website ta' DG Sanko. Tajjeb, xi formalitajiet l-ewwel nett nixtieq nadotta formalment l-aġenda. M'għandniex minuti mandi ebda affarijiet speċjali minna ħatoċċer parti minn dak li ġat il komoda tant nadu għall-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. U biex nsemmikom, nkellimkom dwar l-isfond u l-evoluzzjoni sieħa ta' dan eh, din ir-riċerka importanti ħafna dwar il-funzjonament tas suq uniku dan ikompli ma dak li sar fuq ir-reviżjoni tas suq uniku minn dan il-Komitat TEPS u membri ta' dan il-Komitat ħassew li huwa importanti li nifmu u nikwantifikaw it-ħassib ta' ċittadini dwar l-aċċess għas-suq uniku u kol mod ġenerali biex intejbu il-mod eh, ta' kif namlu l-politiċi aħna għaliex jekk il-politika tkun ivvażata fuq evidenza jkun hemm riżultat aħjar il-konsumaturi. Għal dawk li kienu għaw qabel l-aħħar elezzjoni għafu li kien rapport importanti minn il-kollega Anna Head u li kienet l-ewwel reviżjoni tal-scoreboards tal-suq tal-konsumatur. tal suq tal konsumatur u li ġi adottat f'Marzu u sur Mer ukoll kellu rwol importanti ħafna f'dawn il-laqgħat dejjem kien magħna. U għalda jiena grat ħafna li qed nerġa' nilqak hawnhekk maħna fil komitat u li biex tkellimna dwar il-raba ta' Ottubru qed norjali li kulħadd biex kulħadd jaraw u jiġobkom eh, għandek l-opportunità biex tgħidilna x'in saf din l-squad Grazie Grazzi ħafna ta' din l-opportunità, Sur President l-opportunità li sajtna biex nippreżentaw ix-xogħol tagħna. Kopji tal-scoreboard jinsabu fil-kamra u kol l-scoreboard ġiet tradotta fil-lingwi kollha Ewropej u tinsab fuq il-website. Fluff fil lingwi uffiċjali kollha. U għallura, kieġobkom l-ewwel slide. biex nsemmi għalfejn il monteraċ ta' eh, su intern u importanti mill-lat ekonomiku dak tal-ċittadini. Jew ma ninsewx li ċ-ċittadini ammontaw għal 56% tal-GDP fil-gwar tal-infiq tal-konsumatur għal standan wa din hija parti kbira tal-ekonomija li tiddependi fuq il-konsumaturi li jistaw li għandhom jieħdu deċiżjonijiet tajbin fil-gwar ta' effiċenza ekonomika u konsumaturi wkoll li għandhom il-lodda meħtieġa biex jifmu iktar l l-azliet komplessi dawn eh, jistaw eh, jgħatu jipremjaw li l-effiċenza u kwalità għolja eh, fl-ekonomija ġifir produtturi dak li offru s-servizzi dawn jiġu premjati mid-domanda mbatt tal-konsumatur u dak jgħin is-swieq ovvjament. Jekk il-konsumaturi m'għandhomx dan ir wol is-swieq jibdew morru ħażin, morru lura. U biex nuri dan jiena ħadd kwotazzjoni mill-rebbieħa tal-Premju Nobel. U ma essenzjalment jgħidu li l konsumaturi jisibu diffiċli li eh, jaħazlu. U l-ispiet jisiru kbar ħafna, dan it-tip ta' suq jibda jisiri su monopolju. Eh, dan kollu eh, jitrat ta' prezzijiet għażla. Allora, għal-dastant irridu nomlu possibli għal-konsumatur li jidentifikaw l-aħjar, kwalità bliktar prezzijiet baxxi, b'mod faċli ħafna u din jafferm importanti jekk il-kompetizzjoni fis-suq intern għandha tagħmel l-affarijiet kollha li aħna nixtiequha tagħmel. Slajd li mis, nafu kol li l-konsumaturi li huma informati sewa dawn jistaw li l-innovazzjoni li għaffarm kruċjali għat kabbir u eh, tal-ekonomija tagħna. Dawn jipprovdu feedback minn naħa tal-konsumatur u insight tal-konsumatur biex ikun hemm prodotti ġodda. U nafu ukoll li fi żmien fejn il-fiduċja tal-konsumatur mhijiex daqshekk b'saħħitha fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea, l-konsumaturi ser jkunu wkoll fiduċjużi li jonfqu Ehm, minn provisti ġodda prodotti ġodda jekk ikunu jafu li l-liġijiet tal-konsumatur huma tajbin sew kif suppost. Din hija xaġa rridu niftakru. għal-daqstant il-welfare tal-konsumatur għandha tkun fil-qofol tas-suq uniku mhux biss fit-kabbir, kompetittività, eċetera, iżda wkoll għall-konsumaturi infushom u l-welfare tal-ċittadini. Jekk ikun hemm wis uh informazzjoni żejda dettaljata żejjed. Jekk kun hemm prassi mhux ċari uh, fir-rigward ta' informazzjoni, dan jagħmel ħafna sar lill-konsumaturi u jintilfu l-konsumaturi. Issa nafu x'inhuma l-miżuri li għandhom jittieħdu. Dan it-telf jammonta għal punt 3% tal-GDP Ewropew li l-konsumaturi qegħdin jitilfu minn butom. U dan tistgħu taraħ fl-scoreboard. L-slide li miss. Aħna nipproduċu żewġ tipi ta' scoreboard kull sena b'miri differenti. Wieħed fil-ħarifa li ser nippreżentalkom illum janalizza s-swieq li huma s-swieq li qegħdin ifallu il-konsumaturi tal-Ewropa. Dik tar-rebbija l-iskorbor tar-rebbija li għandu toħraġ ix xahar id-dieħel qed tara żewġ lati tas-suq uniku. L-ewwel hija l-aġenda diġitali tal-e-commerce transkonfinali kif qegħdin nimxu aħna lejn dawn l-anijiet u wkoll ser nanalizzaw kundizzjonijiet nazzjonali tal-konsumatur għaliex il-suq tal-konsumatur jiddependi ħafna fuq awtoritajiet nazzjonali li jagħmlu l-infurzar tagħhom informazzjoni, etc. u jekk dawn ma jagħmlux xalhom sew is-suq intern ser bati u għal daqstant permezz tal-scoreboard ta' Marzu aħna ser nagħmlu monitoraġġ ta' kif kif il-prestazzjoni fl stati Membri. L-slide li miss, l-scoreboard li għandkom qudiemkom illum, ippubblikata f'Ottubru li għadda, għal il darba ħadd qatt ma xejn ta' dan it-tip qabel, aħna għamilna lista ta' 50 l-iktar suq tal-konsumaturi iktar importanti fi rigward ta' fiq tal-djar privati eh, u dan jammont tal 60% u aħna rajna 50 suq fl-istati membri u għamilni permezz ta' survey uniku aħna morna nistaqsu lill konsumaturi dwar esperjenzi riċenti ta' xiri li għamlu, ġifiri ma saqsejnijomx xinuma l-opinjoniet tagħhom ġenerali ta' dan il ħamsin suq differenti. li aħna morna u fittixna specifikament persuni li kunu xtraw minn kull suq, għallin res kien jaffu xġedin jitkelmu. Saqsejnijom un bad kwistjonijiet kruċali, domandi kruċali dwar kif jgħadam is-suq. Saqsejnijom jekk kienx faċli li tqabbel offerti, prodotti u il-negozji Ġifiri, mill-lat dik il-kwotazzjoni tal-rebiħ tal-premju Nobel, f'dan il-lat il- lat il suq jibda jaħdem jisu monopolju, suq ta' monopolju, għal stant importanti kunu nafu x'jaż bil-konsumaturi. Fiswe fejn il-nis ma jafdawx l-negozji, ikunem ħsara u jippermettu negozji ġodda li jitlu fis-suq u n nis jixtru inqas minn dak il-prodott. Aħna u wkoll kwistjonijiet ta' problemi u l-menti. Jekk eh, sabu xi problemi f'dan is-suq partikolari u f'dak tas servizzi aħna rajna l kustjoni tas-switching ukoll, ġifieri li jgħaddu minn prodotti eh, minn servizza għal ieħor. Jekk ma il-bux minn servizza għal ieħor ċaġa hemm xi ħaġa ħażina mhijiex firigwajt ta' fir tas-suq. F'rigward ta' kriżi fis-suq intern aħna provajna naraw sa fejn hemm eh, eh, divergenza fil-prezzijiet u bħal riżultat ta' dan ix-xogħol aħna għamilna żewġ studji wieħed fuq l-Internet Service Provision u liħor fuq il-prodotti tal-laħam. U dan huwa stadju eh, f'żewġ stadji li aħna nagħmlu li scoreboards identifikaw fejn jinsabu l-problemi fl-ekonomija tagħna u fis-suq uniku mbagħad għamilna studji dettaljati ħafna tassu biex inkunu nistgħu nanalizzaw sew u naraw għalfejn dawn niswi għedin ifallu u minn dawn l-istudji aħna ġenerejna rekomandazzjonijiet ta' politika li mbagħad aħna eh, studjajna. Fil-qofol tal-scoreboard aħna nistgħu naraw ir-rankings, aħna minna eh, rankings eh, tajna 50 punt tal-domandi kollha li saqsejna u Urżajna il-service markets u servizzi ta' interessi ġenerali, s-sentraw dak tal-enerġija ta' telecoms, ta' trasport, dawn jinsabu ġeralment lejn l-isfel ta' dan l-indiċi. Din hija parti fejn mill-ekonomija fejn il-konsumaturi jgħidu għandna problema. Umbat fil-rigward tal-prodotti dawn u maħjar fil-ranking. L-slide miss. Fil-qosor, Din is-slajd turin eżattament xed nippruvaw nagħmlu bi prezzijiet, aħna qed nippruvaw naraw eżattament fejn is-suq eh, intern eh, għandu prezzijiet diverġenti ħafna fis-suq intern kollu iżda prezzijiet jistgħu jkunu differenti għal raġunijiet tajbin għaliex jista' jkun hemm spejjeż eh, ta' kuljum li jista' jkollhom impatt ġustifikat U għal dak li għamilna u li provajna nsibu prezzijiet u provajna raw eżattament kemm huma divergenti u kemm din id-divergenza uh, taqbel ma' differenzi differenti. Dak li taraw finna ħat tisfel ta' din il-graf huma servizzi fejn il-prezzijiet uh, ir-varjaw ħafna fl-Unjoni Ewropea kollha u l-varjazzjoni mhijiex marbuta xejn ma' differenzi f'kundizzjonijiet ekonomiċi u għal daqstant jekk aħna nistaw naraw li f'ċertu pajjiżi eh, fejem standard eh, ta' xin inqas prezzijiet huma differenti ħafna u m'hemm l-ebda spjegazzjoni fir rigward tal-background living costs u dawn huma is swieq li nsibu fuq eh, il-lemin in-naħa tisfel. Dan juri li suq intern għandu xi problemi ta' fermentazzjoni interna. Slajd li mis kif diġajet aħna għamilna żewġ studji ta' suq dwar Internet Service Provision u settur tal-laħam. Diġa sar dan u aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu issa li nużaw l-indiċi fuq livell nazzjonali. U rejtkom indiċi fuq livell Ewropew ta' 50 suq dak li taraw ukoll fil-scoreboard huwa eżattament l-istess indiċi għal kull stat membru differenti. U id-data kollha għal daqstant hija bbaża id-dizinjata biex tkun fuq eh, l-istess livell fuq livell nazzjonali Ewropew u tista' tkun tmur fuq l-istat membru tiegħek u tar eżattament li huma dawk is-swieq eh, li huma li għandhom problemi huma ta' kwalità baxxa ħafna. Għal-dastan tistaħna niprivaw nużaw din id-data biex namlu iktar priorita fuq infurzar fuq livell nazjonali. Aħna u koll provajna nitkelmu ma' ta' setturi li kellhom riżultati nżjena fuq livell Ewropew u għed niprivaw naraw xistaw jamlu issa biex it-tejbu l-prestazzjoni ta' settur tagħhom. Aħna qed nippruvaw intejbu wkoll id-data li aħna niġbru l net b'relazzjoni mal-menti tal-konsumaturi. Aħna qed nibdew nagħmlu progress lejn database waħda fejn għanna jkun l-istatistika b'nod ġenerali għal kull eh, il-ment tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea u għal daqstant nistaw naraw eżattament fejn il-konsumaturi edin jiffaċċjaw problemi. U kol frigwar ta' prezzijiet aħna għadna lura milli konna eh, nifmu aħjar dwar x'qed jiġri u iżda ser nużaw l-informazzjoni mill-Uffiċċji Nazzjonali tal-Istatistika. L-aħħar slide jogħġbok. Kif għedt għanna żewġ stadji ta' xogħol għandna l-overall scoreboard monitoring u mbagħad nażaminaw iktar fid-dettall nippruvaw nifmu x'qed isir ħażin f'dawk is-swieq li qegħdin jimxu ħażin, huma sejrin ħażin Għanna xi studji oħrajn li għamilna wkoll l-għonet fi rigward tal-bank account fees u rejna xi data li urid differenzi kbar ħafna fil-kontijiet tal-banek anka bej kammi bej pajjiżi bħal pereżempju Franza u l-Belġu u dan issa tiġi analizzat fuq livell nazzjonali u Ewropew hemm dialogu ma' industrija tal-banek fuq livell Ewropew biex ittejjeb it-trasparenza u komparabilità tal-fis eh, tal-banek biex innelbu din il-problema u wkoll l-iktar suq li qed jimxi ħażin huwa dak tal-investiment għaliex il-konsumaturi l-iktar li jħossuhom skomdi biex jażlu u jisibu l-ikbar problemi aħna reċentament għamilna studju biex nifmu il- teħid ta' deċiżjonijiet tal-konsumatur b'mod aħjar li nippubblikajni f'Novembru u aħna identifikajna għad ta' punti kif nistgħu ntejbu l-informazzjoni, l-istruttura tal-informazzjoni għall konsumaturi biex dawn ikunu jistgħu jagħmlu għazl ta' investiment aħjar għaliex dak li skoprejna aħna u għalli inqas minn 2% tal-konsumaturi meta aħna l għad ta' xinari dawn jistgħu jieħdu deċiżjoni ta' investiment tajba ħafna li idealment tkun dik li jixtiequ jieħdu għal istante problema ta' vera fis-suq intern Din ir-riċerka qiegħda tiġi intużata l-iżvilupp tal-inizjattiva tal-politika ġdida fuq eh, il-PRIPS, il-Package Retail Investment Products, u sar studju fuq u testjar biex ikun hemm regolamentazzjoni aħjar li jippermettu lil konsumaturi li jieħdu deċiżjoni tajbin fl-interess tagħhom. Studju oħor kien dwar l-elettriku li sar fit-tmien tas-sena l-oħra li juri fost affarijiet oħrajn jekk il-konsumaturi jibdlu il supplier jistaw jifrankaw madwar 100 euro kull wieħed ġifi dak huwa 13 il-biljun euro qegħdin ħalsu żejjed 13 il-biljun euro sempliċement minħabba s-suq u diffiċli li tifmu tifhem eżattament kemm għandek tħallas u għal daqstant ħriġna rekomendazzjonijiet ta' politika prattiċi li ġejjin mill-Kunsill ta' Enerġija fl-aħħar ta' sena l-oħra u dan jippermett li konsumaturi jeżlu aħjar. U koll aħħar studju aħna għadna qed nippruvaw nifmu għala li e-commerce għadu ma bediex eh, jimxi daqshekk f'ċertu stati membri daqs kemm ġara foħrajn jew kemm os kem ġara fl-Istati Uniti hemm xi nuqqas ta' qisu interess fiduċa f'dan u fi studju li ser ikonna s-sena diħla dan ser jatina ideja ħjar xinu ma l-problemi fil rigward tal-e-commerce. Grazie tutti, President. mux il David iżda li tim kollu wara dan ix-xogħol kollu, naħseb li l-preżentazzjoni hija waħda utli u tajba ħafna. Intom kollha għandkom il-kopji qudiemkom. Naħseb li wħud mill-kwistjonijiet li tqajmu dwar broadband huma ferm importanti għad diskussjonijiet li kellna l wara nofsinhar, għalla sa nistgħu nipplikaw wħud minnhom. Aħna qegħdin naqalura iżda jiena lest nifsaħ il- Nipermettilkom li titkellmu sur Rochefort ma tis signora Styler. Sur Rochefort jekk jogħġbok. Grazzi, President. Ok, naħseb li l applaus juri li hemm interess dan ix-xogħol, naħseb li hemm titjib biċ fir meta qabbel ma' dokument li jħor ta' l studi ta' qabel, u naħseb li dan għandu jingħad biċ dan ma studju pozitiv ħafna. Xert waħda jiena nixtieq ngħid li b'mod parallel ma' t-titjib dan id-dokument aħna għandu jkollna iktar komunikazzjoni fi rigward ta' dokumenti. Dan m'għandux jiġi jingħata ta' applawso hawnhekk fil-parlament, iżda wkoll dan il-messaġġ għandu jgħaddi u jingħata lill konsumaturi biex in-nies ikunu jistgħu janalizzaw aħjar dak li jridu nagħmlu huma li l-konsumaturi jifhmu sewwa u importanti li jkollhom għacċessu l informazzjoni hija xi ħaġa importanti ħafna. U importanti wkoll il-kumpaniji fil-qasam tal-innovazzjoni għaliex bħala ekonomista jien pereżempju nixtieq nżid mal ehm, kustjonijiet ekonomiċi kif fakkarna il-rebiħ tal-Premju Nobel jekk għanna rridu niġġieldu dwar pożizzjoni monopolista, aħna rridu niddefendu wkoll kapaċità ta' kumpaniji biex jibbenefikaw u kollon valur miżdut u dan isir permezz ta' innovazzjoni wkoll. Huwa permezz ta' innovazzjoni li aħna nistgħu eh, nimxu dim u nikzbu dak li rridu f'rigward ta' fiduċi tal-konsumatur. F'rigward ta' dan id-dokument aħna marru lil mill-istavalmenti hemm eh, ftehim tajjeb ta' swieq u naħseb li din li ħafna il-fat li rridu nqablu il-provisti għax xaħġa importanti wkoll u biex nistaqsi domanda Jiena lest li nintervjeni f'pajjiżi jkun hemm problemi jiena kont xokkat meta rajt li e, tabelli fl-annes fuq il-prezzijiet juru li hemm xi pajjiżi li jidhru li mhux qed jagħtu informazzjoni. Hemm nuqqas ta' informazzjoni. Xi kolonni vojta f'rigward ta' ċertu pajjiżi mhux qed insemmihom ma se nsemmi waħda Franza. Franza ma informazzjoni, u għal stantina xiftit imħasseb li memx bazi għal tqabbil ma Franza problemi oħrajn fil rigward ta' ksib ta' informazzjoni, jek nistawx namlu xaħal biex nasiguraw li l-pajizi kollha għandhom bżon dak li huwa meħtieġ. Jien mhux nirriferi għal pajjiż l-oħrajn iżda hemm xi wħud oħrajn, grazzi. Kondim l-għatiku ħafna. Għanimu nota ta' dan ċert li inti tista' tinfluenza l-Gvern Franċiż fuq din pożizzjoni. Sinjora Styler. Thank you, Mr. Chief. Grazie ħafna, Sur President, u grazie tal-Kommissjoni għal il preżentazzjoni eccellenti. Xtaqt nistaqsi punt, inti tkellim dwar il-ħtieġa tal-Istati membri għal kooperazzjoni u xtaqt nistaqsi mistoqsija fuq it-tnaqis fil-budgets l-istati membri minħabba kriżi finanzjarja. Mux tħalli impatt fuq l-informazzjoni li qed tirċivu. Naħseb li din ħaġa importanti ħafna. Xtaqt ukoll nistaqsijek del prezentazzjoni se tagħmel anka fil-Kumitat għal affrit ekonomiċi x'ma titkellem fuq prodotti finanzjari, titkellem fuq prips u reviżjoni tagħhom naħseb huwa importanti ħafna illi dan norbtuħ max-xogħol ta' dal-Kumitat ukoll. Grazzi. Very good point. Um, iva, punt validu ħafna. Numru ta' kollegi jinsabu wkoll fuq il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u żgur se jwaslu l-messaġġ. Aktar kommenti? Ma jidhirx li għal każ David Mayer, jek forse t-rispondi għal punti. Thank you very much. Grazzi. Mr. Rochefort jena naqbel li maċċa minnix, għatma minnix bizzejt sabiex nikomunikaw dan il-xol, għamilna da kollu l-istajna mal-ġurnalisti u mal-organizzazzjoni tal-konsumatur f'stati membri, imma huwa veru, għatanna ħafna x'namlu sabiex dawn il-fatti siru marufa. U aħna qed niddependu fuq l-uffiċ effiċenti u koll hemm storja affaxxinanti li hemm bżonn eh, nirrakkontaw hawnhekk imma żgur nistgħu ntejbu l-mod kif nirrakkontaw dak li qed inwettqu. L-informazzjoni hija miġbura mill-awtoritajiet ta' statistika kollha imma l-ispazji vojta qegħdin hemm għaliex huma eh, iddeċidew li aħjar ma nippubblikawx din l-informazzjoni għal daqstant kull intervent illi l-esti tamlu anka mal l-uffiċċji tal-istatistika fil-pajizi tagħhom aħna eh, nkunu grati li jekk tagħmlu dan ukoll. Fil-kwistjoni tal-budget se qed naqsu ħafna mill-informazzjoni fil scoreboard li preżentajt eh, hija ħaġa li toħroġ mill-programm għal-konsumatur, mill-budget komunitarju. Jekk hemm xi riskju għal ġejjieni nara fil-diskussjoni dwar il-budget fuq l-scoreboard tar-rebbija li daq tiġi publikata l-istati membri enuna ħafna meta tawna informazzjoni b'mod partikolari fuq l-infurzar. F'din l-scoreboard tlabnijom jgħidunna kemm għandhom l-ispetturi xinu l-budget għall-infurzar fuq sikurta ta' prodotti, kemm jagħmlu spezzjonijiet u dan jitlob ħafna xogħol għamlu bieċa xogħol pjuttost tajba l-istati membri għasna li ġeja irdu naraw din u se tkun problema. U kol pero irridu minn din l-informazzjoni naraw jekk il-budgets nazzjonali titnaqsu b'tali mod illi qed preġudikaw l-integrità tas-suq intern. Jekk amministrazzjoni keċċit l-ispetturi kollha, hemm riskju illi prodotti mhux adattati jitlu fis-suq f'dak il-pajjiż għax l mhux isir Nittamaw li konna l-odda neċessarja sabiex kollox ikun konformi u forsi kol istati membri jazbu darba darbtej qabel naqsu l-affarijiet mill-badizzax dan għandu implikazzjonijiet ta' integrita fuq is-suq uniku. U naħseb illi fuq il-korporazzjoni ta' ikon e- Nasab li din hija ideja ċellenti manka fl-oqsma ta' telekomunikazzjoni u trasport. Dawn huma l-oqsma fejn se jkunu għal dejjem problematiċi l-konsumatur. Good. Well, I'm sorry we haven't got a bit, a bit more time, but I think that you've... Um... see. Naħseb fil-fatta ċennajt għal rizorsi utli Permetti li sur Ford inkompli fuq il-kwistjoni ta' telecoms fejn se nitkellmu fuq ċertu aspetti ma dal-komitat kien responsabbli għas servizzi universali u l-ġitiet tal-utenti kien hemm anke kwistjoni ta' paragonabilità tal-prezzijiet, restrizzjonijiet, kwalità, eċetera. U naħseb hawnhekk jekk ninvestigaw anke kwistjoni ta' telecoms tkun utli ħafna għanna regulatur ġdid li jista' jiltaqa' miegħek ukoll sabiex tiddiskutu dan l-aspett għaliex huma għandhom responsabilità wkoll li jimplementaw id dispozizjoni ta' drittijiet tal-konsumatur u dan il-komitat dejjem appoġġa dan. Jina kontra portajr fizem il-komitat u eh, se niżgura li dan iseħ. Grazzi ħafna tal-li ġejt ma' hawnhekk illum. Niskuza ruħu li kena dewmin fuq il-rapport ottubru se kun rapport iħor f'Marzu u naraw nistawx nallokaw lek eh, xi ħin anka jekk forsi għall-aġġornament qasir li ovvjament dan qajjem interess kbir u jina perswas li kollegi jistiqu jkemmu kif nistgħu nipromovu il-rapport u anka nwaslu l-informazzjoni. Dan għal daqstanti wassanna għal skambju ta' opinjoniet li jmiss fuq il-rapport ta' Sinjura Silvana Rapti u naħseb li dan huwa l-ewwel rapport tagħha dan il-kumitat minn meta naqdet magħna. Din hija risposta għal fatt illi il komissjoni Ewropea tħaddet fuq kwistjonijiet ta' servizzi universali illi jiffurmaw it-tieni parti ta' direttiva fuq eh, servizzi universali u dritti tal-utenti kif semmejt aspetti ta' obbligi ta' servizzi universali u l-finanzjament tagħhom kienu aspetti il-pakket ta' riforma ta' telecoms li għadda ma trattax u l-Kommissjoni mamlet l ebdamenda fil fadda dan l-istadju missam konsultazzjoni għaddejja u ħassejna li kun ġust illi namlu xol politiku fuq dan sabiex naraw li ma riformi għandha f'maħal kommissjoni dan ir-rapport tas signora Rapti jisti jikontribwixxi għal dibattitu politiku. Nat il-kelma li Signora Rapti sabiex tajdenna kemm tgħid ta' kif eh, għaddej il-proċess umbat għandi shadow reporters, il-Signora Tun, l-onorevoli Pavanova, il sur Konfam Mushaun. Signor Rule probabilment ħadħu postu. Jena xeddu rapporter il-grupp tiegħi jena u kol nitkellem s-Nurvil Salvini mux għadaw Surmonti li huwa ħabib kbir ta' dil-komitat għangu anka kien jaħdem għad-Digi Senko nilqaw fosna. għandu anke kariga ġira ta' head of unit fil- DG Information Society un il-qawman għonek. Signora rap pero l-ewel. Έχουμε και θεωρώ καλό σημάδι. Grazie ħafna. Dan u l ewel rapport tijaj u l ewel prezentazzjoni fuq dan is-suġġett għal stant. Dan huwa kontest eċċellenti e li fih dan nistgħu npoġġu puntu dal-punt fuq l-aġenda. Naħseb nista' nitkellem ukoll u nindirizza tassib kollu tagħkom għaliex ħafna minn dan mistoqsijiet li studjajna meta konna qed wet u l ewwel studju. Ifakruna li nsabu f'nofs kriżi ekonomika u dan ifisser li għandna nipproteġu drittijiet tal-konsumatur. U rapport li jina onorata nippreżenta l-lum war nofsinhar huwa rapport illi se waslikom xi dijat rapport dwar il-numru ta' emerġenza 112 u servizzi universali. Dawn huma kwestjoniet marbuta flimkien l xek tuża numru ta' emerġenza 112 irrid ikollok it-tamir eh, tekniku sabiex tagħmel is-sejħiet għal daqstant għan naqsam il-prezentazzjoni ta' f'żewġ partijiet l-ewwel parti servizz universali l-inqisu bħala ġost mux dejjem jaħdem għaffavur il-konsumatur. Imma li rridu namlu f'dal komitat u li niżguraw il konsumaturi mhux biss jiksbu l-aqwa servizz possibbli f'termini ta' kwalità, imma wkoll l-aqwa riżultati possibbli ekonomiċi partikolarment din il-kriżi ekonomika. Għal daqstant irridu namlu l-almutana għal ċittadini mingħajr ma nitfawlu maktar piżiet ekonomiċi fuq spallejhom għal servizz li mhumiex tant neċessarji għalihom. Taħt is-sistema preżenti kull utent għandu jiġi provdut bis-servizzi universali kollha bi prezz raġonevoli kif ukoll kwalità tajba għana kien tkellmu servizzi ta' telefonu fissi illi jituk aċċess l internet U għanna wkoll numri ta' telefon tal-servizzi pubbliċi li kunu disponibbli. Forsi tinstema faċli ħafna, però l-affarijiet mhumiex daqstant ċari. kelli miskuza ruħu ma ninterpreti ħaj profit kelli ftit iktar bil-mod. Rridu nħarsu lejn il-kam ta' applikazzjoni ta' direttiva kull tliet snin għaliex tibdil teknoloġiku u soċjali kol irid jiġi konsidrat, bet irid jikkonsidra wkoll x'istenna s-suq. Għal daqstant dan kien rivedut fil-2009 id-direttiva fis-servizz universali u dak iż-żmien kien jitkellem fuq protezzjoni partikolari għal eh, dawk is-setturi l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà. U Minajna l-2011 għal tul fis-seħ, issa l-inizjattiva li qed nitkellmu dwar hawnhekk illum suppost tidħol fis-seħ fi frar 2011. Jiġifieri m'għandniex informazzjoni dwar jekk id-direttiva ġietx implementata kif suppost xew kol xe problemi tfaċċaw. Imma l-mistoqsija tal-umar nofsinar i jekk il-servizz universali jistax ikompli jinata grazzi għat teknoloġija msemmija fid-direttiva jew inkella għannix nieħdu pass il qoddim illi jfisser illi il-servizz universali jitqassam grazzi għal eh, konnessjoni tal-internet li tkun veloċi ħafna. Il-mistoqsija i? li ma strumenti ser nużaw. U d-direttiva provdinna bi strumenti sabiex nevalwaw l-aqwa possibiltajiet. Il-mistoqsija lek i jekk minoranza ta' ċittadini u se jispiċċaw ikunu esklużi soċjalment għax mandomx il-rizorsi illi għanda l-maġġoranza tas soċjetà Jettini mistoqsija. Jek dawn is-servizzi huma inklużi dan ser jipprappreżenta vantaġġ għal konsumaturi kollha? Jina minix nizvalu ta' l-importanza tal-agenda digitali. Illi jista' jissaħħaħ l-ekonomija Ewropea sabiex issir iktar dinamika jiena ukoll membru għal kumitat tal-impjigi u din hi kwistjoni li dejjem in eh, qatt ma ninsa. Il-Kummissjoni qed tgħid li ġel darba jkollok iktar konnessjonijiet f'reġun partikolari, f'qasam partikolari, tista' ssib illi mhumiex jintużaw ħlief minn 25% u hawnhekk kien nitkellmu fuq konnessjonijiet li jiswew ħafna flus. Għal daqstant m'għandekx take-up ta' 80 fil-mija, imma għandek take-up ta' madwar 40% u din hija ħaġa illi għandna nirriflettu dwarha 270 miljon euro mżon jintef usa biex nizguraw li dawn il-konnessjonijiet jirħu id-djar Ewropej kollha sas-sena 2020 qed nitkellmu fuq ħafna flus. U dan wassanna għat-tieni konċett importanti l-internet appuntu veloċità għolja u anka l-finanzjament għal din l-ispiża konsiderevoli Valla pena namlu da kollu għanna namlu investiment daqse kbir għal servizz universali jekk nafu illi il setturi vulnerabli tas soċieta jistaw jiġu servuti permezz tal-applikazzjoni pratika tad-direttiva preżenti. Is-servizz universali fi klim ieħor għandna nqisuh bħala raġuni waħda fost l-oħrajn sabiex għal u lejn il-broadband għaliex meta nitkellmu dwar ħafna applikazzjonijiet li ġejjin mill-broadband li ma nafux u jekk u kullħat ikun iridhom. Kulħadd se jkun irid dawn il-possibiltajiet offruti mill-broadband. Għal daqstan daw il- dawn il-270 miljon euro i kem eh, sen namortizzaw dan fil-suq u kem minn dan l-ammont se jispiċċa jkun pis disproporzjonat fuq spallej ċittadini. Li huwa meħtieġ anzi indispensabbli hawnhekk huwa valutazzjoni tal-impatt u naħseb li eh, il-Komissjoni tista' tikkonferma l-istudju qed isir u r-riżultati ta' dan l-istudju se jkunu fundamentali. Sarrebbi jagħmel li nista' nifhem il-Kommissjoni se tkun bdiet eżerċizzju ta' konsultazzjoni fl-Istati membri, anzi ġa għamlitu dan, u reazzjonijiet differenti minn dawk li provdu il-servizz tat telefon u l-ċittadini, eccetera, eccetera, u hemm ukoll ċertu elementi komuni fil-tweġibit kollha illi waslunna. Li għalinna kulħadd kien illi jixtiequ jkunu jafu Salima punt il-broadband se jkun kummerċabli. Kem kem flus se nitkellmu dwar hawnhekk li se ninvestu għal broadband. Issa ngħaddu wkoll għal numru ta' emerġenza 112 illi nħoloq fl-1991 sabiex għada naraw n niċċelebraw eh, l-anniversarju tiegħu jew le fil-Greċja f'pajjiżi jek imur fi triq u nistaqsi x'inhu n-numru ta' emerġenza, nistaqsi nis fi triq x'inhu n-numru ta' emerġenza. U premju għal ewwel persuna li tkun taf għal fej servi dan numru tista' tara kważi ħadd ma jkun jaf fil-fatt bżonn li jkun hemm pubbliċità għal dan in-numru. Però wara mbagħad ħsibt li jekk eh, timbotta n-numru wieħed għall ewropa kollha għat jispiċċa jużaħ, mbagħad tinduna li m'għandekx infrastruttura, m'għandekx il-netwerk illi jista' il-aħħaq ma' din id-domanda kbira. Kien ħares lejn l-infrastruttura tiżist illum wis nibża li dan fil-fatt jispiċċa jseħħ. Għam sabi ġodda fu eh, x'qed jagħmlu familji Ewropej u x'qed jagħmlu kol l-Istati Membri. L-Istati Membri għandhom rol importanti ħafna x'jaqdu għal dak li nixjaqsa minn numru 112. Iridu anka dal maħom il-Servizz ta' Protezzjoni Ċivili. għalix eh, pajis partikolari jekk tispiċċa ċempel miegħu tnax tista' tispiċċa ehm, ma jirrispondi ma jimtieħux risposta li tixtieq. Immaġina li qed li d-dar inċempel il-112 u ngħid irrit l forzi tat-tifitan nar. U n-numru 112 jgħidu li le, ċempilx li ma nistawx naqduk fi klim ieħor il- protezzjoni ċivili se tkun assoċjata mal-112 sabiex iċ-ċittadini jkunu protetti mhux biss meta jkollhom xnirin fidjarhom imma wkoll meta jkunu xibtala fi stat membru. U eh, forsi jaqbadu ma' ta' paniku meta jkunu fuq xi montanja. jew xaħat li għandu problemi serji ta' saħħa u għandu bżonn ambulanza mal-ajru, hemm insomma ħafna każijiet oħrajn li nistgħu nsemmu. Mbagħad hemm problemi oħrajn ta' 112, problemi oħrajn marbuta mal-lingwa wkoll. il koll ġejjin minn stati membri differenti u l naħsbu li il-lingwa hija vettura importanti għat ċivilizzazzjoni moderna l koll gburin ta' kemm nafu lingwi. Tajjeb, però Immaġinaw li qiegħda d-Danimarka on ċemper il-112 sen kon nissan kelman bil-Grik jew irid nitkellem bl-Ingliż, Franċiż u Ġermaniż. U hawnhekk qed inżemmi li tliet lingwi l-aktar mifruxa biss. Se jkollna interpretazzjoni għal 112 f'kull lingwa Jo forsi jkollna ċentru fi Brussell jew x'imkien ieħor fejn jista' jkollna xi tip ta' skambju ċentrali dak li nixtaqsam il-numru 112 fejn iprovdu traduzzjoni fil-23 eh, lingwa un bat iċ-ċentri l-oħrajn ikollhom jiddependu fuq dan il-punt ċentrali. maġinaw kif f'kull stat membru għandek is-servizz għal sitzijat, jekk tagħmel il-multiplikazzjonijiet dan ifisser illi 552 post xogħol għal kull stat membru illi forsi tinstema' ħaġa tajba m'hawnhekk din fi kriżi ħan ikkonkludi, Sur President. Ħajkonna bżonn nirriflettu fuq dan kollu. U bħala konklużjoni, fuq il-numru 112 kollox huwa marbut mal-informazzjoni. U naħseb li se jkollna bżonn idejat ġodda hawnhekk u differenti jiena li ħafna l-istanka nilqa l-opinjonijiet tal-kollegi. Per eżempju għanna nibdew kampanji fl-iskejjel, ġa forsi nistaw nitrasmettu dawn l-idejat li tfal għalli xumma fl ħamil ħarma ċittadini ta' daw umbat forsi nistaw nkanatu informazzjoni li turisti hemm siti elettroniċi tal-organizzazzjonijiet ta' difiża ċivili u ta' gvernijiet. Pala konklużjoni xtaqt ngħid li għallakna l xaqsam il-High Speed Connection din tista' s-servi l-ċittadini u n-numru 112 anzi l-Servizz Universali appunto jista jipprovdi servizz tli ġala darba nsibu bilanċ finanzjarju. Għan konkludi Sur President. ħankunet insegwi b'attenzjoni l-Shadow Reporters u membri l-oħra tal-Komitat għaliex din minix eh, rapporta uh, eh, inizjattiva propja ta' Sinjura Rabti imma hija inizjattiva tal-Komitat eh, imko fil-Parlament. Għal-daqstand din hija ħaġa ta' kulħadd u xogħol kollettiv se jwassalna għal aqwa riżultat possibbli. Grazzi, Sur President. Very comprehensive. Grazzi ħafna għall introduzzjoni dettaljata ħafna, u ħafna u turi la ta' dan il-komitat li qed jgħamil dan il rapport u nħarsu l-qudiem biex naħtu miegħek. Għanna dejna marbuta għal-ħin, ma tantx fadlilna, diskorrejna mux ħażin, iżda issa ħnibdew bil-Sinjura Rizutin. Thank you very much. Grazie ħafna. Grazie, Sinjura Ratti. Għana prova nirreagġiċi u naqsam il-kommenti tijaj zoċ punti, l ewwel net, fuq il-numru ta' emerġenza. Meta sena ilu, l-Eurobarometru staqsa l europej dwar dan il-numru li ċamplu meta jkun hemm sitwazzjoni ta' emerġenza 25% ta' ċittadini biss kienu jafu xinu n-numru. U dan ilu mill-1992 jekk qed niftakar sew fl-istati membri kollha. Ir-riżultat ta' tweġibiet minn 61 ta' fil-mija ta' Repubblika Ċeka l-4 fil-mija tal-Italja. U għalhekk hija sfida kbira d-dimna u naqbel miegħek u din hija li l-ċittadini tagħna jkunu konxi minn dan is-servizz tant importanti. Naqbel miegħek ukoll bisħiħ li hemm bżonn ta' aktar sforz ta' komunikazzjoni sabiex nagħlqu dan id-distakk li hemm. Inti għat li l-istati membri għandhom xogħol importanti x'jagħmlu u jiena naħseb li aħna bħala MEPs għandna rwol uniku biex dan nagħmluh u għandna din l-opportunità biex għada bħalma semmejt u għal-jum meta niftakru il-jum tal-112 numru ta' emerġenza u hija kwistjoni essenzjali għal ċittadini tagħna. Hija kwistjoni ta' ħajja u mod u rridu noqogħdu attenti biex meta jkun hemm vjaġġar madwar l-istati membri jkunu ċittadini tagħna jkun jistgħu jużu jużaw dan in-numru. Nafu li f'stati membri hemm dan is-servizz disponibbli f'oħrajn le jienu żajt dan in-numru bosta drabi u ħadem. Iżda spiss użajt il- l sin tal-pajis fej kont jien. Iżda ħadem. Issa rridu naraw nitkellmu wkoll fuq is-servizz universali. Nafu li hemm rekwiżiti fir rigward dan in-numru 112 u dan jinsab fid-Direttiva Universali tal-2002 li mendi saru fl-2009 u naħseb li għandna nużaw din l-opportunità opportunità li aħna għanna l-kol meta tinfaslu dan ir-rapport biex insejħu għal-leġizlazzjoni Ewropea f'dan il-qasam. <clears throat> Tittiġi ġurnata mal-ħtiġijiet ta' ċittadini u x'qed jistennew minna. F'dinja tal-lum fejn għanna t-teknoloġija li qed tevolvi kuljum u ta' malajr. U naħseb taqblu mija li l-broadband fil prezzijiet baxxi u raġonevoli u meħtiex u naqbel li dawn l-ispejjeż baxxi għandhom jiġu konsiderati wkoll meqjusa għal servizz universali. Anki s-servizz, il-numru ta' servizzi minimi ta' kwalità importanti li l-utenti kollha u importanti li jkollhom aċċess tajjeb għalija. Aċċess prezz raġonevoli li jistgħu jifilħu. Nista, dan m'għandux iwassal għal kompetizzjoni distorsjoni tal kompetizzjoni. Naħseb li fid-dawl tal-kriżi ekonomika dan huwa diffiċli nafu li l-aċċess universali għal servizzi tal-broadband huwa importanti prezzijiet raġonevoli huwa importanti jekk aħna rridu nirkupraw mill-kriżi uh, ekonomika konna nkunu kompetittivi fil-ġejjini. Fil-qosor, President, tajliwx, mela nieqaf hawnhekk. Ma konċ qed neċċassa lejk biex tieqaf inti ddeċidejt li tieqaf jgħid il-President. Signora Steiler qed qassam iċ n nittama li meta nasal jien ikun fadal ftit ċokolatini fil-kaxxa. Grazzi tal interventijak naħseb li semmejt punt importanti ħafna, issa Sinjura Parvanova. Grazzi President, ma nafx ħeġġiġna li nitkellmu tant fit-tul, illum l-ħamis wara l-ofsenar forsi mhux ħin daqshekk tajjeb, iżda kieku kellna xi suġġett jaħraq nifhem li nagħmlu din il-laqgħa imma insomma biex nibda l-kommenti tiegħi. Fil-numru ta' emerġenza 112 dan kien ta' suċċess minn tal-inqas għalissa, kien ta' suċċess nistgħu ngħidu għad hemm sforz biex fuq livell Ewropew u internazzjonali nagħmlu ħafna sabiex nżidu l-arfin ta' dan il-numru fost il-ċittadini tagħna bħalma qalet il-kollega, ħafna stati membri, ħafna ċittadini mhux biss mhumiex konxi iżda laqqas biss jafu li jistgħu jużaw dan il-numru biex juża servizzi differenti jew kif kienu jagħmlu qabel. Fir rigward il-ħarsin u sigurtar dun qodu attenti anke fir rigward li jkun viabli ekonomikament u għalhekk hemm lokalina biex nagħmlu xi tibdiliet u hemm metodi biex insibu aktar effiċjenza. Doqdu attenti fil-qasam tal-telekomunikazzjoni għax nafu li hemm sfidi ġodda, rridu niżguraw li s sistemi jkunu interoperabbli u li l-utenti jkollhom aċċess. U rridu għalhekk aktar konsultazzjoni u kooperazzjoni u naħseb li l-kwistjoni lingwistika hija importanti iżda rridu nqisu wkoll kemm hija viabli ekonomikament għaliex nafu li hemm stati membri li għandhom bosta turisti li tista' tkun kwistjoni taħraq għalihom iżda nafu mbagħad minnaħa l-oħra li hemm pajjiżi fejn hemm ħafna elsna u jekk hemm nies li jaħdmu f'dan is-servizz dan ħajkun biss ftit drabi f'ċertu stati membri li ħajużaw l-ilsna kollha. Hemm pajjiż li jitkellmu tnejn tlieta jew sitt ilsna. X'se nagħmlu għal dawn il-pajjiżi? Jista' tkun servizz li jiswa ħafna u għalhekk irid noqogħdu attenti fir-rigward l-aspett lingwistiku u anki meta dawn l-ilsna jkunu utli li jintużaw għal dan is-servizz anki għal 112 mandux ixekkel l ħari tan-numru ta' emerġenza u għalhekk il-ħarsin ta' ċittadini l intuhom tweġiba rapida fl-emerġenza mhux biss fuq it-telefon iżda bis servizzi huwa meħtieġ. U naħseb li dan huwa l-aktar kruċjali għalija għax li jkollok tweġiba ta' malajr u bil-galbu ċertu każi tista' tkun utli jista' jkun utli li jkun hemm pariri, iżda dan ma jfissirx li jekk dan huwa pazjent jew persuna li qed ċempel ifisser li ħajkollu l-najnuna meħtieġa u tajba, għalhekk rridu għoddu attenti nagħmlu evalwazzjoni fuq l-implementazzjoni tas servizz ta' 112 skont kif irid l-utent biex naraw li namlu tajjeb għal meta jċemplu ċittadini għal meta tassow ta' sallajnuna. Rridu nvalwaw is-sitwazzjoni fl-istati membri, naf li ħajkun hemm konsiderazzjonijiet ta' sussidjarjetà, iżda fl-istess ħin nafu li l-112 u il-katina tal-emerġenza kollha tagħmel tajjeb għaċ-ċittadini għas-sigurtà u għall-ħarsin tagħhom. Nista' ntikom eżempju minn pajjiżi biex ma qodx nkun diplomatika wisq, iżda ħantikom eżempju minn pajjiżi stess. Għandna sistema mill-aħjar ġestjoni tajba, iżda xorta tem distak bejn il-call center u s-servizz reali għal ċittadini u jew għal pazjent. U fċertu każijiet hemm każijiet ta' korruzzjoni, fċertu każijiet oħra hemm aktar bżonn ta' servizzi malajr meta jkun emerġenza u dan jikkomprometti s-sistema kollha tal-112. U din għanna nqisuwa biex naraw li l-iskil jiġu analizzati natu kasom u ma għax n-għonu namlu skambju ta' laqwa prassi muser kun bizzejiet. Għanna bżon kultura u disciplina differenti mux biss mill-utenti iżda u koll minn fornituri. U da kollox minn ħati għaj sissa. Um, thank you very much for those uh, very expert points. Grazie, grazie tal-punti mill-esperjenza tiegħek bħal dejjem is-Sinjura Rula. Nistanżon fil-qosor ħafna biex nkun onesta ma tantx attenta għal dan is-suġġett mhux daqs il-kelliema qabli u għalhekk jiena interessata bisħieħ biex nara x'ħajkunu l-emendi u mbagħad meta nara dawk l-emendi u iktar kontributi noqgħod aktar attenta. Jiena ħanniħu ftit ħin biex nitkellem ukoll u rrid nkun ċerti ma nagħmilx u ħanitkellem malajr. Xtaqt naqsam il-kummenti tiegħi speċifikament fuq il-punt tal-servizz universali. <clears throat> Naħseb li dak huwa l-interess mill-esperjenza li kellha qabel. Nishtaq tinfakkar lill kollegi li jena bdejt naħdem fuq il-direttiva tal-servizz universali u ta' drittijiet tal-utenti fl-2009. Fl-1999 meta kien iż-żmien tiegħi li li għan fil-parlament, zmin qasir ma tamqabad ma' oħrajn, iżda naħseb li dan kien stadju bikri ħafna dak iż-żmien. U dak iż-żmien is-servizz universali ġie definit f'termini ta' li n-nies ikollhom aċċess fiss għal telefon għal telefon fiss għal linja fissa dar biex bekk ridna naraw jekk hemm bżonn li persuna tirċivi minn tal-inqas fax jew konnessjoni bl-internet. Naħseb li dak iż-żmien kienet 312 il-bit kilobits dak iż-żmien. Nafx eh, li minn dak iż-żmien l-affarijiet inbidlu ta' taħt fuq u issa qed nitkellmu dwar l-informazzjoni ta' servizz universali ta' dak iż-żmien u naħseb li issa m'għadux japplika u attenti li dan narfuh. Ħallejna dawn l-affarijiet fuq id-dokumenti iżda m'għadhomx japplikaw issa. Ġittini parti ta' din il-leġizlazzjoni kienet dispożizzjoni sabiex bekk naraw li pajjiżi li rridu moċira jimponu l-obligi ta' servizz universali biex kull minn rit linja fissa jkun jista' jagħmel dan kwalinkwa post fejjex, kull parti tal-pajjiż dan ikun provdut. U l-ispejjeż għal pajjiżi għal persuni li jgħixu f'bżonn imbeda jew fejn m'hemmx is-servizz dan sar billi jkun hemm fond għas servizz tal-linja fissa u dan mbagħad dan kien ikun fuq spallej kulħadd konċar dak iż-żmien li dan il-fond kienet jiġi manipolat minn ċertu pajjiżi biex waqfu l-operaturi minn barra biex jiġu għax kienu qed jagħtu miżati għoljin ħafna għal dan il-fond. U għalhekk dan kien qed jiġi imħares bħala ntħil minn barra f'ċertu pajjiżi u għalhekk nafu li issa l-affarijiet inbidlu ninsabu ferra ġdida u rridu naraw is-servizz universali xi fisser f'kuntest fejn jekk tħares li id-dejta kulħadd minna għandu iktar minn mobile wieħed bħala medja. Nafu li mhux kulħadd għandu aċċess għal mobile iżda rridu għadu attenti li fit-telefonija per eżempju l-ispejjeż għal telekomunikazzjoni u għal telefonija mobli hija mifruxa mhux ħażin madwar il-pajjiżi kollha. U dan ovvjament jinfluenza servizz universali mhux biss għax iż-żgħażagħ qed jitlu fis-suq, iżda naħseb li anki ħafna minnkom it-tfal tagħhom jew il-ħuliet il-ħbieb taħkom, m'għandux bżonn telefon fiss, linja fissa, t jużaw il-mobile tagħhom id-dar tagħhom. U forsi iż-żgħażagħ qed jużaw min qed juża iktar il-linja fissa u versa u għalhekk irridu noqogħdu attenti li dan inqisuh. Nafu li pereżempju il-telefon boxes mhux qed jintużaw minn ħafna nies. U nafu li hemm ħsieb biex dan jitneħħu għal kollox għax mhux parti mill-arkitettura basra għal snin li ġejjin. U għalhekk irridu attenti. Importanti ngħidu li l-gvernijiet Ewropej diġa ċettaw miri biex jiprovdu l-broadband universali u dan għamlu fuq bażi volontarja, iżda tinsab fl-Aġenda Digitali Ewropea. Naħseb li waċar mid-direttiva tal-servizz universali huwa li jekk tipprova tagħmel definizzjoni artifiċjali issa li tkun kważi ma tapplikax kif tiġi biex tiġi implementata, naħseb li mux ser nagħmlu tajje pax il-bid-dinja dejjem qed tinbidel, dejjem qed evolvi u għalhekk irqgħu attenti li dan indaħluh skont l-aċċess digitali. Issa l-mobile ta' qed jkom għall-internet, kolleta tajba, għall networks għall-internet u għalhekk irqgħu attenti li norbtu żewġ aspetti flimkien. L-ewwel net Naħseb li d-definizzjoni għal l-universalità xi tfisser tiġi maħsuba minn ġdid, iżda nafu li ċertu pajjiżi qed jużaw mekkaniżmi li konna nużaw qabel għal fondi u dan irridu noqdu attenti li ma jintużax b'mod lejali fuq u joħloq distorsjoni fuq is-suq. Irridu naraw li r-regolaturi nazzjonali tal-awtoritajiet tal telefon tal-1900 tal leġizlazzjoni tal-1999 u tal-2002 ma jibqawx jagħmlu hekk, rridu attenti għaliex aħna delegajna l-regolaturi tat-telefon kemm is-seta biex jitolbu l-operaturi joffru broadband universali il-parti s-seta biex ikun jistaw ħabtu wiċċhom mal-diskriminazzjoni u dan fl-1999. Dak iż-żmien u għalhekk naħseb li rridu rafiżjoni minnu fiħ u semplifikazzjoni kbira. Rridu nifokaw fuq dawk l-affarijiet li huma importanti u naħossu li huma importanti u li l-istati membri jżommu magħhom u rridu nsibu mod kif ħanorbtu dawn kollha max li qed jagħmlu diġà r-regolaturi biex nofirtaw. Punti ieħor fuq il-112 li ġi kopert mill-kollegi naħseb li xorta waħda huwa dokument tajjeb li ħriġtu u għajmu punti oħrajn. Nizda punti ħor li xtaqt nagħmel li għajjem dibattitu kbir dan il-komitat fl-1999 u fl-2002 u anki fil-revizjoni tal-2009 fejn kont responsabli għalih hija l-kwistjoni tal-fejn jinsab minn iċempel. U għalhekk nafu li hemm dispożizzjonijiet fil-direttiva u hemm bżonn li jkun hemm eh, il- il-post minn fejn tiċempel, qed tiċempel li jkun imdaħħal skont il-telefonata. Nħoss li importanti ħafna, ma nafx tħoss eh, signora Parvanova minn l-esperienza tagħha f'dan il-qasam, iżda jiena jidher li li din hija teknoloġija li tista' salva l-ħajjiet u għandna bżonn nimplementawha u naraw li nagħtu kasa flimkien mal-kwistjonijiet oħrajn tal-servizz universali li tkellimna dwarhom. Irridu niftakru wkoll li f'ħafna pajjiżi diġà għandna numru ta' emerġenza tajbin ħafna li n-nies jimmemorizzaw jafu u għalhekk mhix kwistjoni li noqogħdu namlu sostituzzjoni għal 112 għax naħseb li ma tkunx utli iżda xaġa utli hija li taħt regolamentazzjoni li għandna bħalissa li għaddejna meta inti tgħaddi minn pajjiż għal ieħor għandek tirċivi messaġġ minn tal-inqas SMS li jfakrek li tista' ċempel 112 f'dak il-pajjiż li inti qed tivvjaġġa lejh. Dak huwa l-kontribut tiegħi is uh, shadowing, so I'll give him uh, uh, a final conclusion. L-aħħar kellim u mbagħad nitlob lil Sur Monte biex jitkellem imbagħad is-Sur Jura Rabti u Sur Majer u Sur Dion. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak għal kommenti għax naħseb li naqbel dak ma dak li kont tgħid, iżda hemm ħtieġa l-modernizzar u referenza għall-aġenda diġitali importanti naħseb li nsemmu daw il-punt importanti ħafna l-broadband speċjalment iżda minnaħa l-oħra huwa kruċjali li s-servizz universali fir rigward il-broadband nissigurawh. Bħalek jien ma nafx jekk għandek bżonn leġiżlazzjoni vinkolanti fuq livell Ewropew iżda mhux aċċettabbli li pajjiż bħal l-Olanda hemm 77% kopertura fil-pajsaġġ fil-kampanja f'pajjiż fejn mhux daqshekk diffiċli meta mqabbel ma' pajjiżi oħrajn fl-Ewropa ġeografikament. U għalhekk it-talba tiegħi l-rapporter hija li ma naqtawx qalbna l-servizz universali għal broadband u naqtaw qalbna mill-ewwel iżda nistgħu niddiskutu kif nistgħu naslu. U naħseb dan huwa punt importanti. Fuq il-112 għamilt punt tajjeb ħafna sur President dwar il-post minn fejn wieħed ikun qed iċempel iżda qatt ma nirċievi SMS li jgħid li l-112 huwa l-numru li nista' nuża meta niċċaqla minn pajjiż għal ieħor. Ma nafx kemm taħdem din, iżda dan huwa punt importanti għaliex qed ixekkel l-awtoritajiet fl-Olanda wkoll għaliex l-numru huwa popolari, 112, iżda hemm ħafna tfal li qed jippruvaw iċemplu dan in-numru għal xejn xejn jew min qed jabbuża u jċempel għal xejn xejn u għalhekk noqogħdu attenti wkoll għax ħafna drabi jkun hemm telefonati li jkunu follows jew wieħed qed jagħmel ċajta jew ċempel għal xejn b'xejn. U jekk ikollok il-post minn fejn iċċempel, il pulizija tal-Irlanda tipprova tieħu azzjoni minnu fih kontra min jabbuża minn dan is-servizz. Issa fir-rigward in-numru doppju li kienet għasejm il-kollega Fir-Renju Unit qatt ma semmu 112 għax naħseb li huwa disa jew xi ħaġa tradizzjonali. Iżda naħseb li din tikkonfondi lin-nies u naħseb li aħjar imorru numru wieħed anki jekk hemm tradizzjoni nazzjonali jew hemm xi abbuż f'dan in-numru ġdid. U fl-aħħar hemm ir-rabta għal konsultazzjoni ma kif id-dokument li tqassam li mhux kullimkien tista' Ta' kollok aċċess għal 112 u mbagħad hemm irridu nagħmlu distinzjoni bejn l-użu tal-112 u s-servizz universali. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Majer xtaqt tikkontribwixxi għal din id-diskussjoni. Inti semmejt fatt il-numru wieħed wieħed tnejn huwa ferm importanti u idea tajba dak kif ħarġilu l-profil tiegħu dan nista' nagħmlu dan billu nużaw n eh, nidentifikawh komma ċertu affarijiet bħalma nidentifikaw affarijiet oħrajn. Santikum xi eżempji. Tlieta huwa numru maġiku. Nafu d-disa ta' Mejju hija il-ġurnata dedikata l-Europa. Mija fil-mija għal aħjar fil ġermanja 0815 8 mux tajjeb ħafna għal Cologne huwa erba' tnax 11, skużawni. U issa għandna din l-istrateġija, mbagħad għandna r-reġim ta' 20 stat membru. U allura forsi fil-lingwaġġ tagħna forsi għandu jkollna xi idjoma biex ngħidu. Tajjeb, tajjeb ħafna daqsin numru wieħed wieħed tnejn. Maybe. Mr. Rochefort your suggestions on this. Merci, Monsieur le Président. Je remarque que depuis... Kellim li miss. Ik President. Signora Styler tqassam iċ-ċikkolata u issa jidher li kulħadd qed jitkellem u jitħaq ħafna allura naħseb li din hija tradizzjoni tajba li għandna nsegwu. Hija kwistjoni serja ħafna. U anka ħafna kollegi qalu li hija serja, għal daqstant tistanna niprovaw niksbu xi riżultati fuq in-numru wieħed wieħed tnejn. Naħseb li jiena nitkellmu xi ftit wisq fuq dan il-kwistjoni iżda għandna Uh, nitkell nejdu kol għandu jkollna scoreboard għal wieħed wieħed nejn biex naraw eżattament xi progress sar u naraw kemm nies huma konxi ta' numru wieħed wieħed nejn. Fi Franza pereżempju jekk inti tiddajnja wieħed wieħed nejn, numri ta' emerġenza għandek il-wieħed għal pulizija u għandek ieħor ukoll għal pulizzi għal attività nar. U ma tistax, per eżempju, ċempel wieħed u jqabduk ma liħor le, taqdaw terġa' ċempel darbtejn, u da mhux prattiku għal da s-sentri ikollna xi tip ta' scoreboard biex naraw esattament jekk l-affarijiet u xi titjibu jew marru għall Għaliex jekk se nibqgħu sejrinek sem nispiċċaw nitkellmu iżejjed tu ma nagħmlu nebda progress. Ġifieri jgħu flok iċ-ċikkulatini issa nippruvaw ikonna scoreboard. Sinjur, suġġermenti jekk jgħu fil-1-1-2 għax ma tantx għandna ħin. li kullħat eh, jixtieq jitkellem issa. Jina xtaqt nejt li kontet nitkellem dwar dan nisma dwar dan il-numru wieħed wieħed tnejn li huwa ferm importanti jidirli. Għandhom il-problem li tqum eh, hija l-kwistjoni tal-lingwi iżda s solvu għadi faċilment naħseb. Jekk kienet nivvjaġġa f'pajjiż fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nitkellem il-lingwa tiegħi għaliex forsi jena kelli inċident l-interpretazzjoni se tqum ħafna, ovvjament l-interpreti se jkunu kuntenti ħafna għaliex ikollhom ħafna xogħol. Iżda naħseb ikun ħafna faċli li jiena Spanjol fil-Ġermanja in id-dajlja 34 eh, li għal prefiss għal pajizi bat namel wieħed wieħed tnejn u mbagħad ġifieri jekk nkun bat mal-kodiċi ta' pajjiżi ma' pajjiżi ma' Spanja u jkellmu bl-Ispanjol u tkun faċli ħafna. U mbagħad kuntatti jsiru internament flok noqogħdu nitkellmu lingwa dik il-lingwa l-oħra u l-interpreti eċċetera. Grazzi sa il-kelima l-oħra jekk joġbok ma tanċanna ħin li tant ma nix ħin li għet nibza issa jintajt il-kellima. Għanna xaħat mill-kommissjoni. Din hija kwistjoni ħafna importanti kwistjoni tal-lingwi. Iżda dak li mhux qed insemmu hawnhekk huwa li l-112 qed jagħmel progress kbir ħafna u hemm scoreboard fuq kemm pajjiż mhux qed jimplementaw sew. So U issa għedin jirnexilom jamlu lokalizzazzjoni tal kols u memx għalfejn inti toqtajt fejqas biex li xissibek immedjatament, mux problema. Nishti nilqa dak li għed inti fuq il-telefons fissi u l-mobiles fil-qosor ħafna ma dak li inti għad dwar il-mobiles u telefons fissi aħna nabżon neħilsu għal roaming 02 għal um, calls li nkunu qegħdin nirċievu mbagħad inkunu nistgħu nużaw il-mobile kif nużaw il-telefon fizz, mod l-istess, l-istess uh, data roaming, etc. bl-istess mod nużaw il-mobile. Inkunna wkoll aċċess għall-internet iżda ma nużawx għaliex wis u flus. tajjeb għanna nimxu għaliex qegħdin tajt ħafna jgħid il-President. Kummissjoni tista' tikkonferma wkoll li se jkun hemm dokument ta' ħidma ieħor għalli għandu data ta' 16 ta' marzu ta' s-sena l-oħra li għandha ħafna informazzjoni dwar dan li stan għaddulkom dan il-dokument u se jirrispondi ħafna mid-domandi ta' konfosta mill-lingwa. Issa sejna dwar Sur Monti, Sur Taraba, li huma speċjalisti dwar il-wieħed wieħed tnejn. Jogħġobkom kummenti fil-qosor. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, well... Grazie, President. Zaw fil-qosor ħafna, nixtieq nejdilkom kem jien kontent li jataw dan il komitat u għal darba oħra fl-imkien fil-mandat il-ġdid tiegħi tat-telkom. Nixtieq ngħid kem tejn dwar il servizzi universali. Allura l-Kummissjoni bdiet dan fir-rigward tal-pakket ta' telekom tal-2009 meta dan ġie konsultat u ridet li ktam konsultazzjoni fuq il-futur, r-rwol futur uh, fir-rigward tal-iżviluppi tal-broadband il-konsultazzjoni saret is-sena l-oħra minn Marzu sa' Mejju u kien hemm ħafna opinjonijiet li ħarġu mill-konsultazzjoni u l-ebda konsens fuq x'għandu jkun l-aħjar approċċ. L-opinjonijiet ivarjaw minn uh, phasing out tal-Universal Service li kienu ser jkunu kunċett antik fir rigward ta' telefonija l-antika, l-era antika, ta' telefonija antika għal uh, l-opinjoni il-ġodda fir rigward tal-broadband uh, il ġdid u servizzi universali. Dak li ħareġ mill-konsultazzjoni huwa li l-istati membri b'mod ġenerali ma tantx iridu jagħmlu tibdiliet fundamentali għal sistema preżenti fejn is-servizz universali huwa meqjus bħala safety net biex jiġu evitati u niġġieldu l-esklużjoni soċjali u wkoll uh, hemm uh, flessibilità biex jiġi determinant xi fisser l-aċċess tal-internet tal-jom fid-dawl tal-kundizzjonijiet nazzjonali. Tlet punti u nala. Aħna għamilna proċess ta' sessjar tal-impatt, aħna eh, din nassessjaw l-impatt tal-lażliet kollha ta' politika li ħarġu mill konsultazzjoni fosthom il-broadband fuq livell eh, Ewropew dak li skoprejna sissa huwa li l-mandating broadband jista' jkun għoli eh, ħafna jqum ħafna flus mod partikolar f'dawk il-pajjiżi fejn il-coverage tal-broadband huwa baxx ħafna u allura l-ispejjeż sas-settur u allura l-individwi privati ser jkun li ħafna. Issa mbagħad hemm din il-gap eh, bejn eh, il-gap li semmiet is-sina rabti bejn il-coverage u take-up waħda mir-raġunijiet ewlenin għal din il-gap hija relatata ma nuqqas ta' interess nuqqas ta' digital literacy fl-internet u aħna nemnu li l-obbligi ta' servizzi universali mihomx tajbin biex nkunu nistgħu nsolvu din it-tip ta' domanda hemm azzjonijiet oħrajn li hemm fl-aġenda diġitali li huma aħjar biex insolvu dawn il-problemi ta' domanda b'mod aħjar. U fl-aħħar il-flessibilità li tirriżulta mill-pakkett tal-2009 il-flessibilità ta' ċertu prodotti li din tista' tirriżulta fl-lista ta' approċċi diverġenti fir-rigward tal-broadband mir-regolaturi li tista' tirriżulta f'inċertezza pereżempju li mbatti minna l-inċentivi ta' telekom li, jinvestu f'dawn in-networks il-ġodda tal-broadband u dan jista' jikseb xi tip ta' ġust ġifikazzjoni. Issa senna nagħlaq u il-kelma lill kollega tiegħi, grazzi. Grazzi President. Il-punti kollha li tqajmu fuq il-wieħed wieħed nejn u ma familjari ħafna magħna u ilna naħdma fuqhom biex nittrattaw dawn il-kwistjonijiet u hemm ħafna xogħol li ġa sar biex bekk il-wieħed wieħed nejn jaħdem b'mod tajjeb u tkun disponibbli fl-Unjoni Ewropea kollha. Il-Kummissjoni ovvjament segwit l-implementazzjoni u trasposizjoni tal-qafas u f'dan il-kuntest segwit ir-rekwiżiti kollha tal-qafas tal-Unjoni Ewropea għandna għamilna ta' eh, proċeduri ta' ksur f'ċertu post partikolari ġim semmi hawnhekk u issa sissa il eh, color location taħdem mod tajjeb ħafna dan huwa marbut li l-collar location ġifinti fejn hu l-persuna li qed iċempel mhux dejjem jaħdem fil-każijiet kollha. Dan huwa servizz importanti ħafna għandu jkun disponibbli wala sant hemm xi sfidi, issa kif diġà ġi indikata hawnhekk l-isfida ewlenija hija iktar kuxenza. Minkejja sforzi li saru tlieta minn kull erba' ċittadini ma jafux li l-wieħed wieħed tnejn hija eh, huwa numru tal-emerġenza Ewropea. Kummissjoni talbet ħafna drabi lill istati membri biex ikomplu jaħdu azzjoni u jagħmlu sforzi u jinformaw lin nies dwar il-wieħed wieħed tnejn u aħna qed nibqgħu nagħmlu hekk abbażi regolari u ovvjament illum għada e, sejn nħidreġaw l-okkazjoni biex nanalizzaw din il-kwistjoni u nevidenzjaw iktar. Il-qafas e, regolatori revedut għandu jisir sa' mejju ta' din is-sena u rekwiżiti ġodda fuq wieħed wieħed tnejn. Rekwiżiti biex nassiguraw li wieħed wieħed tnejn huwa disponibbli wkoll għan-nies b'diżabilità u ikun um, color location iktar ġusti, rekwiziti tal color location iktar ġusti. Aħna qed nimxu fuq dawn il-passi u nassiguraw li rekwiziti kollha jiġu implementati kif suppost ikunu disponibbli iżda kif kifat hemm ħafna sfidi u l-ewwel sfida hija li jkun hemm iktar għarfien. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Rapti. Xtaqtejt xi ħaġa oħra? Parti minn timetable? Efkaristo para bulli Sentom fil-qosor ħafna. Grazzi, President, grazzi lil kollegi kollha li offrew idejat, kummenti u tkellmu biex nikkonkludi jena nixtieq ngħid dan li ġej. Jiena qed nistenna li mhux biss bil-miktub iżda permezz ta' email kull tip ta' kummenti u punti ta' interess li għajmu dan ir-rapport. Aħna tkellimna ħafna dwar informazzjoni u din hija ferm importanti fir-rigward tal- um, ta' dan is-suġġett u fejn natati uh, eh, attenzjoni għal din il-kwistjoni Eh, it-tfal irnexxilhom jalmuhom sewwa ħafna um, u irnexxilhom jużaw mezzi ta' kif jiftakru, iġilhom jiftakru x'inhu wieħed wieħed tnejn. Kulħadd għandu jirrifletti fuq din il-kwistjoni. Żewġ punti huma importanti ħafna għal dan ir-rapport, il-broadband u il-finanzjament, grazzi. rigward tat timetable Intom se tibatu abbozz eh, rapport rapport eh, abbozz ta' rapport iktar tard u mbagħad ser ikonna smieħ fil-11 ta' April u ser nikkonsidraw l-emendi fil-25 ta' Mejju għal santem ħafna żmien biex nikkonsidraw dan kollu. Nirringrazzjakom ħafna. Edin tard ħafna jgħid il-President kontet niddiskuti ma' Sinjor Korola iżda dak li ser namlu u li jienwi niftħu diskussjoni fuq żewġ punti tagħna mus ser ikonna ħin biex ikonna eh, skambju ta' opinjonijiet fuq tnejn li huma aħna koprejna xi punti diġà, però da' għada mod partikolari fid-diskussjoni dwar servizzi universali u għalda daqstan se nagħtu priorità llum għal bosta opinjonijiet u sena naraw eżattament kif ser nimxu. Jiena ser ngħaddi l-kelma lis sur Hans Peter Meyer biex niprezentaw l-opinjoni tiegħu l-Kumitat tal-Affarijiet Legali għal l-azliet politiċi għal progress tal-liġi kontratwali Ewropea għal konsumaturi u negozji u għal dar boħra nitolbu iżom fil-qosar ħafna. Ġarment iżom fil-qosar biex bekk konna ħin għal diskussjoni dan il-rapport importanti. Grazzi, Sur Majer. Ja, <clears throat> danke, Malcolm. Liebe Kollegin und Kollegen. Grazie ħafna, grazie Malcolm, kollegi jizzer natikom prezentazzjoni fil-qosor tal-opinjoni tiegħi li jintom għandhom għandku jkollhom fil-files tagħkom fuq il-liġi kontrattwali Ewropea um, biss żewġ paġni u naħseb li kif tafu da tistgħu tinkludu biss l-iktar punti importanti u allura l-bqija għandu jiġi miżjud permezz ta' mendi. Jiena tkellimt ma' ħafna gruppi ta' interess, ħafna nazzjonijiet differenti, smajt perspettivi differenti, jena smajt li senjura Wallis, il-rapportera u l-enija għal komitat Ġuri u il-rapport eh, taħħaw kom kienu disponibli sa' mill ta' jannar il-żewġ tik mar tal-Parlament Ġermaniż offrew kontributi wkoll huma differenti ħafna fil-kontenut, iżda jiena nassumi li kollegi sinjuri intom il-koll irċevejtu informazzjoni mill-istati membri tagħkom li huma differenti ħafna Mikea, fil-rigward dawn l-opinjonijiet kollha, Ħse niprivaw nikreaw eh, liġi kontratwali Ewropea għal konsumaturi u għan-negozji u naqqu kodiċi wieħed Ewropew fuq livell Ewropew u kun ferm importanti li nagħmlu kodifikazzjoni l-aspetti kollha differenti li jeżistu bħalissa u nissimplifikaw mal-dastant li dejja hawnhekk hija fuq medda twila ta' żmien li nipprova nipro nofru eh, forma unika ta' liġi kontratwali li tippermetti lill konsumaturi li jsibu l-leġiżlazzjoni kollha hemmhekk. Huwa diffiċli f'dan l-istadju għandna abbużi tal-sales tal bej direttivi, għandna direttivi ta' distance selling, il-code calling directive u wkoll id direttivi tal-konsumatur. Anka il- l-avukati qed għad diffiċli biex jattrattaw din il-kwistjoni għasab wara l-konsumaturi kemm se għad diffiċli u allura dak li rrid ngħid hawnhekk lan tagħna għandu jkun li nippruvaw nsibu xi tip ta' progress biex niġġeneraw dan l-approċċ uniku għal liġi kontrattwali Ewropea għal konsumaturi u għal negozji u b'nipruvaw ninkludu dan kollha. Din hija xi ġa ambizzjuża ħafna bħalissa din hija xi ħaġa li għandha twassal l-affarijiet li jkunu iktar fattibli għal daqstant iridu nieħdu l-ewwel pass f'din id-direttiva, jiġifieri konna reġim ta' 28 u permezz dak jekk ikonna set ta' regoli komuni u nippruvaw minsibu l-punti fundamentali u l-konċetti fundamentali, mhux vagi eh, dawn il-konċetti jew illegali, dawn ir-regoli mbagħad għandhom japplikaw għal tilwim kollu transkonfinali u għed marja ħafna ostakli u xettiċizmu mill-istati membri. L-istati membri rridu jintroduċu f'dan il-reġim ta' stati membri. Dan iva jista' jiġi aċċettat. Iridu nassiguraw li fir rigward ta' applikazzjoni l-kodiċi kollha tiġi ah, użata da mhux eżerċizzju noqogħdu nażlu x'se nagħmlu u napplikaw e, il-liġi nazzjonali għal PLA jew waħda jew l-oħra protezzjoni tal-konsumaturi kollha għandha tiġi e, għandha tkun preżenti kull imkien. Sam il-bidu net, ġifir il-konsumatur jista b'mod spliċitu jażel jekk irriċ l-istrument nazzjonali legali li ġi applikati u nkella dak Ewropew. U jekk intom se tagħżu l-għażel il-konsumaturi, din għandha tkun għażla informata, n-nies għandhom ikunu jafu, sew. Jiena interessat eh, li jkollna liġi kontratwali li tkun sempliċi, ċara, trasparenti, eh, faċli biex tuża u li tiftijem sew. Din m'għandix twassal għal inċertezza legali u lanqas m'għandha tispiċċa forom eh, li ta' ta' kliem ta' lingwaċ li għamlu diffiċli tifhimha aħna rridu nabbozzaw dan ċertu mod li dan jinftieħ b'mod tajjeb. U jien naħseb li l-kol naqblu l-armonizzazzjoni sħiħa miex qed tar l-għażliet disponibbli min naħa tal-Kummissjoni li mhijiex għażla li xaħna ma ħaqniex dan l-istadju ħniex maturi biżjed biex nittrattaw din il-kwistjoni għal daqstan ir-reġim ta' 28 huwa possibilità hija huwa pass tajjeb inizjali lejn futur aħjar u hemm ħafna kwistjonijiet oħrajn li ser nresqu lil kummissjoni il-Kummissjoni se tkun tista' tirrispondina bħal pereżempju il- kwistjoni li ħafna konsumaturi ma għandhomx l-għażla ta' selezzjoni fir rigward ta' dak li jridu jixtrew ibijaw minħabba sistemi legali u kella jekk dawn u ġejjin minħabba ostakli lingwistiċi. Dawn huma kwistjonijiet li għandhom jiġu kjarifikati u uh, ija jenet nistana il-kommenti ta'kom u l-elementi ta'kom. Grazzi. Um, Grazzi, Sur Sormajer. Nfakkar li shadows li għanna l-Signora Styler, l-Sur Schmidt, li għatawnek u koll. Għax kont bil-edha l-bot mill-bankita liberali, ma rajtekx, l-Signora Rule, Flok sur Fox. Signora Styler. Grazzi, Sur President, u grazzi l-rapporter Pastor Majer, kelli ħafna partit interessati jitkellmu miegħi. U għadha mill-affarijiet interessanti li qalu li kienet li ħafna minnhom huma kontra proposta. Qatt ma rajt lobby fejn kważi kulħadd eh, li kellimni kienu mill-organizzazzjoni tal-konsumaturi. Hemm kwistjoni rridu nindirizzaw u meta s-surmej tkellem fuq ticket naħseb li għand Tu raġun perfettament. Għandi xi mistoqsijiet xi nressaq lill-Kummissjoni. L-ewwel ħaġa jiena nemmen li għandu jkun hemm valutazzjoni tal-impatt fuq del proposta u nixtieq nara analiżi tal-benefiċċji u l-ispejjeż li l-organizzazzjoni għal-konsumatur tal-Renju Unit reċentement fil-fatt eh, kellhom kuntet miegħi u rew riċerka fej għallu li 72% tal-konsumaturi li ġaw mistoqsi għallu li l-prezz u l-iktar fattur importanti meta eh, jisru mis-sit elettroniku. Ftit iktar għallu li huma kondizjonijiet u fatturi oħrajn li influenzawm l-iktar. Għal daqsan tanna bżonn analiżi li tkun eh, tejba il-komitat tagħna vota fuq direttiva fuq dritti tal-konsumatur u hawnhekk għandna proposta green paper fuq liġi kontrattwali. U għat ma kenniex opportunità niffinalizzaw il-pożizzjoni tal-Parlament fil-votazzjoni fuq il-direttiva għad-drittijiet tal-konsumatur. Ħaġa ninsiba kemm xejn staramba xtaqt nistaqsi għalfejn qed nibdlu liġi kontrattu l-Unjoni Ewropea meta nħarsu lejn direttiva tas servizzi, tkellimna l e-commerce, mhux qed nużaw dawn il-liġijiet eh, kif suppost. U dan kollox fisser fil-prattika option l-alternativ. Xi fisser fil-prattika? Fuq rum wieħed il-dispożizzjonijiet prezenti qed jipproteġu l-konsumatur dawn għom taħsbu illi din il-liġu kontratwali l-ġdida se tkun applikata għal liġi domestika, hemm ħafna ħafna u ħafna mistoqsijiet, hemm wis mistoqsijiet u ftit risposti. U importanti li niddiskutu, u importanti li niddibattu dana kollu, u jiena issa nistenna dak li għandha taħajt il-Kummissjoni. Uh, thank you very much, Mrs. Tyler. Grazie, signora Tyler. Grazie ċirkolata u kol, ċirkolatini fil-fat, illi kienu regal mill-presidenza belġana anka għal-fat li dimt fuq il-kwissjoniet tal-prodotti ta' kostruzzjoni issa naddu l-onorvali Schmidt. Grazie ħafna sur president Din hija kwistjoni sensittiva. Għal daqstant kulħadd qed jikkuntatjana. U anka l-gvernijiet u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jagħmlu dan. Jiena naqbel ma' rapporter naħseb illi Sur Maja għamilt bita xogħol tajba ħafna, jiena kelli kontatt ukoll ma' Dana Wallis. U bet u ieħor fil-fatt għadin naqblu. Forsi Sinjura Tyler tagħti eh, ideja li kullħat kontri. Kaħna liberali, kullħat kontrina ġeneralment għax għadin fin-nofs, uħu tjajdu na illi din l għet qed jiġru wisq id-diskutejna dan kemili f'dil kamra fil-fatt u l għawlunna dan mannix bżonnu u problema ma teżistix. Jena naħseb illi għandhom tort, mandomx xraġunu, naħseb illi għanna jkonna komment mill-Kommissjoni dwar dan. Jena toġomni l-idea illi ma tarmonizzax kollox f'daqqa imma tati għazla u toġobni dak li s-sur ma jesem sem ah, bħala reġim 28. Forsi li setajt 27 u wieħed. Din tista' tkun idea illi nistgħu niddiskutu f'aktar dettal. Ma naħsibx li dan l-istadju għannu nimxu jitfit mal-gvernijiet kollha u l-organizzazzjoniet kollha tal-konsumatur. Jien ngħid dan ma namlu xaxin kella nibqa' fejn aħna. Nafu illi proċess huwa twil, nista' naqbel mal-kollega Styler, meta qal tal-fejt ngħidu nagħmlu dan issa wa imur kontra din id-direttiva, kontra d-direttiva l-oħra, probabbilment għandek raġuni, ma forsi għanna nikkonsidraw dan f'dan l-abbozz ta' regolament. Najduh dan u nindikawh l kumitati l-oħrajn. To conclude, I think Mr. Meyer said it when he said that it should be a clear legislation. Naqbel ma' Sur Meyer li għandha tkun ħaġa ċara, ħaġa sempliċi, kulħadd għandu jifhimha u li għandna informa l-konsumaturi. Ma sab affarijiet essenzjali. Huwa tajjeb li nexxina niksbu xi tip ta' viżjoni Ewropea dwar protezzjoni tal-konsumatur. U iva dan il-komitat l-assessor Xrab għamel eh, xogħol importanti fil-bidu ma nafu li huwa suġġett diffiċli. Jekk ma nimplementax it-tibdil ħadd se jimplementawm. Um, jiena nappoġġa r-rapport. u forsi nżilu xemendi ma naħseb mm, f'termini ġenerali it-sur Mejra ma jbicċa xogħol tajba. You find yourself truly in the center of this, uh, Mr. Schmidt. Fil-fatt fiċ-ċentru eżatt qiegħed Sur Schmidt. Grazzi, na kemm xejn aktar xettika u naqbel ma' Sinjura Styler. B'sorpriża kbira fil-Ġermanja. Il-partit kollha fil-Bundestag għajmu l-istess punt. Kolla kellhom l-istess tħassib. U l-organizzazzjoni tal-konsumatur kif ukoll dawk tan-negozju esprimew xettiċiżmu qawwi. Dan ifakkaqini dak li qal is-Sur Schwab. U rapport li kellna ta' Sur Schwab u tant kellna problemi fuq L-ewwel kundizzjoni għandha tkun li nistennew sabiex il-direttiva drittijiet tal-konsumatur tiġi implementata għax ma nkunux qed nagħmlu biċċa xogħol tajba jekk naqdu naqbżu għal fażilin mis mingħajr ma nistennew naraw se joħroġ fl mill-aħħar. Inkella se jkollna ġi frammentata għal darbohra. Għanna setta valuri fil-tertiva l konsumanturi u għanna reġin 28 ma nistawx namlu dan. Rridu nistennew il-konklużjoni tal-proċess għanna bżon iktar informazzjoni mill kommissjoni u koll, għanna bżon valutazzjoni ta' l-impatt li tħares lejn loqsma ta' applikazzjoni u tħares u koll lejn xifisser ġala darba il-ġim 27 jieġi implementat fuq livell nazzjonali. L-idea tiegħi hi li nibdew bżon aktar zaħira. Xaġa pal e-commerce, l-internet, għaliex hemmhekk għandna problema illi aktar u aktar fil stati membri żgħar ma jnix min jiprovdi s-servizzi fil-waqt li fil-stati membri l-kbar għandna konċentrazzjoni kbira. Hemm possibilità li naħdmu b'reġim mhux obbligatorju, sistema tal-Unjoni ma tkunx obbligatorja, din toħloq iktar kompetizzjoni u trasparenza u twassal l-iktar drittijiet għal konsumatur floqsma kollha ma nistawx napplikaw dan Pera kien ħarsu lejn qasam wieħed namlu suġġerimenti u nieħdu passi. Jinkunu nistgħu nibnu fiduċa, fiduċa li tanti nieqsa bħalissa. Fiddaw ta' dawk li kelmuni naħseb nkun nistgħu natu servizz aħjar il-konstituenti tagħna jekk nistennew mhux naqbdu nippruvaw nagħmlu kollox daqqa jiena nitkellem fi semex li Fox Eli u xeddu rapporter tagħna tani xi noti biex nitkellem dwarhom ukoll. Musta nrepeti l-kommenti ta' Sinjura Tyler fuq punti prattiċi. Naħseb li l-ewwel net ma nafx iddefinixxi tajjeb il-problemi illi suppost indirizza dal proġett Din hija isa eżerċiż fejt nfittxu problema u jider la fejt ma nbidlux għad irid niġi konvint illi dal-punt se indirizza l-problemi kollha li għadna nħaj indirizza. Però qegħdin fejn qegħdin u fl-aħħar mill-aħħar ma naħsibx li fl-opinjoni tiegħi għandna mmorru li lin strument mhux obbligatorju li konna toolbox hija l-aqwa opportunità imma fuq kontratti negozju għal negozju business to business infakkarkom li ġa għanna ħafna eh, mezzi fil-liġi kontrattwali li ġa jintużaw u ħafna industri għadmu fl-imkien sabiex jiprovdu modelli ta' kontrat fuq sma diffiċli pal teknoloġija tal-informatika u kostruzzjoni. L-idea ta' B2B li konna kondizjoni ta' armonizzati miex ħaġa ġdida fl-opinjoni tiegħi. U forsi toolbox tista' tgħin f'dawn l-oqsma mhux obbligatorju jista' wkoll jeħeġġeġ iktar attività. Jena sorpriż li ħafna mir rekomendazzjoni tal-Kommissjoni tkellmu fuq proposti mhux żviluppati mhux realistiċi. Fejn tkellimna anke fuq direttivi u kodiċi ċivili. Tant qegħdin il bots minn dan il jidher li l-Kummissjoni kienet tagħmel aħjar. Jekk ikun konċentrat fuq qosma fejn għalmenu għandna opportunità realistika li nimxu l-qudiem jekk tħares lejn il-gravità ċentrali f'stati membri, il-mizuri li li għandhom jittieħdu għandhom ikunu kemm xejn aktar kawti fuq il-konsumaturi u l-qotniju li l-idea li ressaq Sur Majer li l-konsumaturi għandhom jażlu bejn il-liġi tal-pajjiż tagħhom u l-istrument Ewropew li jiġri u li l-supplier ukoll jgħati eh, opinjoni fuq dak li qed konsumatur jekk il-liġi kontratali Ewropea tipprovdi l-konsumatur bi protezzjoni li ma tilħax il-level ta' protezzjoni tal-pajjiż dan ikun ta' detriment tal-konsumatur. Nek minna l ohra qed ngħidu li fiċ-ċirkostanzi kollha din il-liġi kontratuali tkun tajba l-konsumaturi l mela allura nkunu niks bo essenzjalment dak li konna għantin provaw nikzbu u bekk spiċajna argumentajna l senti ma ksibna xejn. Kif il-Kommissjoni tista' tgħid li dan il-liġi konsultuali Ewropea se tkun tajba l-konsumaturi għabbażi ta' dan. Ma ta' iqis eh, x'ġara bid-direttiva għaliex l-affarijiet huma problematiċi kif nafu. Xtan nikkonkludi billi napoġġa dak li qalu numru ta' kollegi, jiena ma nara lebda evidenza konvinċenti jew valutazzjoni impatt wara dan, jidri li il-punti res u l-Komissjoni mhumiex konvinċenti. Jekk jelbu ta' tiegħi b'evidenza ċara jista' jkun eh, nuri simpatija lejn il-punt tal-Komissjoni ma nitama il-kollegi ikunu eh, aktar eżiġenti wkoll Pali grazzi. So that concludes. Bekk ġejt fit smim il- uh, Eh, punti li kelli di, għan ikkalma xejna xina ċermen wara mela kollox. Sorti għan ta' fadilis, forsi titkellem fesam il-grupp tijak jo le le? Anzi, Iva. Sindoni, o, xadu. Shadow Rapporteur Moschau, ist Sultan Felidis. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß, dass wir knapp in der Zeit sind, deswegen möchte ich mich ganz kurz... Grazie, Sir President ma fadax fil-sħin, xtaqtna nirringrazzja l hans Peter Mayer għal approċ bilanċat fuq dil proposta jew test legali. Naħseb li hija bażi tajba l deliberazzjonijiet ulterjuri xtaqt nirrimarka illi serje ta' problemi fil-punta tluq jina għantim tajab soltu mal-Komissjoni mem zewċ prinċipji fejn tista' jkollok dubju, dubji u eh, tista' tajt li l-affarijiet mhumiex tant bilanċati, ma fl-istess ma tistax titkellem kontra armonizzazzjoni sħiħa, t tażel bej waħda jew l-oħra. Ma ma rridux nkunu kontra kompletament. Naraw li suq intern u frammentat u għalhekk it-kabiru għamxekkel, xekkel, aħna naqblu ma din l-analiżi U ovvjament il-problema tal-lingwa hija problema kbira. Ma dan kollu hemm ukoll ostakli legali u f'dan l-istadju għal daqstant naħseb illi għandna nħarsu lejn l-għażliet kollha li għandna qudiemna. Is-Sur Harbert kien dwar id-direttiva l-konsumatur u uh, fuq armonizzazzjoni ta' garanzija, eccetera, eccetera, l-affarijiet huma kemm xejn diffiċli. Il-Konvenzjoni trid tipprovdi alternattivi. Jekk dan ma jkonvinċini imma l armonizzazzjoni sħiħa, ma mbagħad irdu ndew diskussjoni mill-bidu. Jiena lest inqis iż-żewġ għażliet. Imma ma mhux tajb ngħidu aħna kontra dak kollu li jista' jwassal armonizzazzjoni f'dan il-qasam. Ah, Grazzi ħafna. Memx iktar kellima. Is-sur Majer darbohra. Nutzen Herrn Majer zu Grazie, xtaqnu l-opportunità biex nir-ingrazzja l-sur Majer kif għamlu ħot membri fuq kwalità tal-rapport. Naħseb illi ma twet is li hemm tliet komitati titrattaw dan ir-rapport ikon affarijiet legali u dal-komitat l-affarijiet li qed jitresqu mish fl-istess direzzjoni. Id-diskussjoniet li kelkom juru approċ komuni farsa tinkun ottimisti żejjed hawn madana kollu. Qed nara ħafna punti komuni illi waslu ninkun ottimist għal progress fil-ġejjini fuq dil-kwistjoni. Xi kommenti fuq dak li qalu il-kollegi kem tejn fuq il-punti li ressaqs, tinti fuq il-valutazzjoni tal-impatt li tkellmet fuq s-sunjura Tyler. Iva, valutazzjoni tal-impatt huwa meħtieġ u ġa qegħdin fil-fażi preparatorja. Bdejna eżerċizzju ta' ġbir ta' data, temmejna kontrat ma' kontrat estern, kontrattur estern, u sen nivvalutaw il- punti li twesqhom il-Green Paper. Bla dubju, dan huwa eżerċizzju importanti ħafna u aħna ser namlu valutazzjoni tal-impatt fid-dettal. Kelli l-opportunità diġa fl-aħħar dibattitu il-insemmi x'informazzjoni. Ma nixtiex not nirrepeti kollox imma b'reazzjoni għal dak li qalet is-Sinjura Tyler untat li kulħadd kontra. Interessanti nitu nota tal-fat li fil-fat mill kontribuzzjonijiet tal-Renju Unit hemm numru ta' kontribuzzjoni li huma kontra imma jekk tħares lejn dawk illi huma mħasba u jekk nikkwota il-Federazzjoni tar-Renju Unit tal-Intrapriżi żgħar u l-konsorzju mal bija fir-Renju Unit battulna kontribuzzjonijiet pożittivi u batunna wkoll informazzjoni interessanti. il-kontribuzzjoni mill-konsorzjum eh, tal-bija fil-Unit, konsorzjum interessat ħafna f'dawn l-istrumenti li qed niddiskutu llum huma semmew informazzjoni minn membru li għallilhom illi l-estensjoni tal-esportazzjoni għal stat membru ieħor jirrappreżenta spejjeż ta' 15% tal-ewwel sena ta' turnover għal dak l-istat membru. Qed nitkellmu fuq spejjeż kbar hawnhekk. U dejta simili tingħata wkoll għall kontribuzzjoni tal-Federazzjoni tal intrapiżi Żgħar fir-Renju Unit. Ma nisċiex naqt nirrepeti l-informazzjoni kollha li semmejt fl-aħħar laqa. Bizzejt ngħidu illi Illum il-tajna ma' segretarjat tajnjom il-link ta' sit elettroniku u l-informazzjoni li għanna edha dispozizjoni ta'kom. Punt iħor dan l-istħarriċ għal-SMEs dan l-istħarriċ fil-fat mux rappresentativ għalix il-kampjon mhuwiex rappresentat kif suppost, ma dan kollu għanna informazzjoni dan is-survey dan l-istħarriċ l-intrapriżi żaru medji tajnjom flettax l-ostaklu, lingwa, trasport, spejjeż, kollha inklużi. Tajjeb l-innutaw li fl-ewwel 10, fl-ewwel 10 li jażlu l-intrapriżi ostakli li ma għom xiamlu għattivta transkrim finali l-ewwel sitta kienu marbutin mal-liġi mal-liġi kontratwali. Għal stant jekk issib dispożizzjonijiet għal liġi barranija ħafna jgħidu li din hija ostaklu. Traduzzjoni ta' liġi barranija 68%. Kisba ta' pariri legali fuq liġi barranija 65%. Nuqqas ta' informazzjoni 59 Eh, disgredi fuq il-liġi kontratwali barranija 58 u diffikultajiet fin negozjati fil-liġi kontratwali barranija u liġi applikabli 55%. Informazzjoni utli ħafna. Ħanaraw xittina l-Eurobarometer imma żgur għandna informazzjoni valida hawnhekk. Signora Tyler, inti għattinna xifisser mhux obbligatorju. fil-qosor dan ifisser illi għanna strument mod li l-partijiet illi jistaw jazlu skont il-liġi applikabli u dan jippermetti il-negozju li jbieħ sabiex jbieħ il-prodott tagħhom għabbażi ta' kontrat wieħed. Ma jkollom xalfejn jiedu konsiderazzjoni il 27 regola obbligatorja imma ikollhom livell qoli ta' protezzjoni f'dak l-istrument mhux obbligatorju. Mhux obbligatorju jfisser li n-negozju jużah biss jekk jaħsbu illi huwa konformi mal-eżiġenzi ekonomiċi tagħhom. Iż-żewġ partijiet jużah biss jekk l-għaniet ekonomiċi tagħhom jintlaqgħu permezz ta' dan l-istrument. Għonek naqbel perfettament ma' Sir Majer li dawn eh, l-eżigenzi għandhom jiġu indirizzati. Jekk negozji jazluħ, jazluħ biss jekk l-spejjes ikunu għanqas mill-vantagġi li jistaw jisiltu minn dan. Għandhom għazla l-daqstant. Bazzikament, jekk jasbu illi l spejjes inizjali molja wisq, s selezzjoni fejn ma jażlux. Għalhekk huwa tant attraenti instrument mhux obbligatorju. Dan kien komment li sar minn ħafna membri, Sinjura Tyler, Is-Sur Schmidt u Sinjura Rule. Kwestjoni tal-frammentazzjoni u rabta mal-direttiva għad drittijiet tal-konsumatur. Hawnhekk tajjeb ngħidu illi dak li tqal mis-sur Rule irid iseħħ Dan li rridu nagħmlu, rridu nibnu fuq ir-riżultat tas CRD. U dan konkretament ifisser illi dak kollu li huwa armonizzat fis CRD għandu jkun ikkopjat kelma b'kella kelma kelma f'istrument li soħroġ minn dal-eżerċizzju, meta jkun hemm armonizzazzjoni minima kemm fis-CRD kif ukoll. Jekk hija barra l iskomp il-kamp ta' applikazzjoni dan għandu jirtet bħala punta tluq. U dan ifisser ma tistax tmur f'livelli aktar baxxi ma tistax tmur f'livelli ola. Bażikament kelkom raġun u dan huwa approċċ fundamentali ta' xogħolna wieħed irid jibni fuq is-CRD. Jekk tippermetti li sur President semmejt is-suġġeriment tal-modelli kontrattwali illi semmew mill-liġi mill-soċjetà l-liġi fil renju Unit Raġuni għalfej ma semmejna, ma semminniġ dal-punt, sur President, u li dini ħaġa li ġa diskutejna fil-pjantazzjoni tal fejwer l-Kommissjoni res din l-idea diġa pal-wada mill-miżuri illi ġew suġġeriti fil-pjantazzjoni tal-fejwer sa saċċara wara sejħu għal konferenza fej in-negozji li setaw kienu interessati Assoċjazzjonijiet Nazzjonali u Ewropej jiddiskutu maħna u l-ideja tagħna kienet li nifacilitaw tranzazzjonijiet B2B permezz ta' żvilupp roundtable tal-liġi kontratwali li nistaw nresqu pala model permezz tal-facilitazzjoni mill kommissjoni u li ġara kien li ma kienix interess mill negozju Kien hemm assoċjazzjonijiet li ġaw użawa huma qalu li jixtiequ għaw il-kondizzjonijiet u dawk li mużawiex qalu li ma kienux interessati. Wis nibża daqstant illi fl-ewwel rapport 2005 kena eh, nirtiraw u nċedu l-idea li ma kienx hemm domanda. Kienet idea tajba imma kif intqal fl-2005 domanda ma kienx eh, teżisti u fl-aħħar fl-aħħar l-aħħar ċedejna. Sur President, intu kol tkellim dwar kif l-istrument mux obbligatorju se jkun aħjar l-konsumatur. Fil-qosor żewġ punti, l-ewwel nett, il-konsumaturi kollhom vantaġġi ekonomiċi għaliex ikollhom firxa iktar wiesa ta' offerta u prezzijiet aktar baxxi. U tiftakru l-informazzjoni li semmejt fl-aħħar laqa nistgħu nuru fil-fatt illi ċertu stati membri U ma nixtiex nidħol fuq dan għaliex m'għandix il-ħin nistgħu nuru il-figuri fid-dettal ċertu stati membri l-offerta hija imnaqsa minħabba nuqqas ta' kompetizzjoni transkafinal minħabba li l-konsumaturi ħalsu prezzola. ma dan mhux biżejjed irridu kol nieħdu ħsieb sabiex dak kollu li joħroġ minn dan ix-xogħol jirrappreżenta wkoll titjib tal-protezzjoni legali tal-maġġoranza tal-konsumaturi Ewropej meta nqablu għamma l-akki preżenti u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 Isnaħseb li s-sur Sermajer ser jatijulna disponibli għalina rizultati tal-ħar test panels. Naħseb li materjali ħor jkun disponibli għalikom u koll. Sermajer tista' talaq kjoġbok fuq timetable. inkunu ċari kollegi għat qabel li fil-Kumitat tassu uniku aħna qed niksbu ħelsin biex nam ikun hemm iktar disponibilità ċittadini. U jekk ikun hemm xkiel mbagħad, aħna rridu nassikuraw li dan ix-xkiel nwarbuh għal kollox jew innaqsuhu jekk ikun hemm opportunità għal alternattiva għal kuntratt Ewropew alternattiv li il-konsumatur jista jafda naħseb li din tkun xi ħaġa importanti ħafna. Issa jekk jgħidu iva jiena ser naċċetta eh, liġi Ewropea li x'għandi fiduċja fija hija raġonevoli u ta' min jorbot fuq u ta' tikseb ħafna opportunità għall konsumaturi grazzi. Tajjeb ħafna grazzi dan kien dibattitu interessanti ħafna u nistennew bil-ħerqa l-emendi Ta' skadenza hija l-ewwel ta' Marzu għal emendi l-konsiderazzjoni f'22 ta' Marzu, votazzjoni fil-Kumitat fit-22 ta' Marzu u l-votazzjoni fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali f'April, 12 ta' April u nirgrazzjaw is-Sur Mar tal-li appoġġana fil-Kumitat fuq ħafna dossiers diffiċli fil-passat. Tajjeb kollegi issa Minħabba li aħna bdejna tard, u minħabba li intom entuzjast, kontu entuzjasti ħafna b'dawn id-dossiers, jedin tard ħafna ħafna, u għamil l-proposti. Għal dawn it-tlet rapporters li ġejjin, ġviri jien inkluż. Aħna rridu nagħtu preferenza lil Sur Trantafilidis, Signora Chantel u Signora Senalova dawn prezentawna opinjonijiet l-oħrajn, tlita l-oħra s nira Rotova jien u s nira Korola. Għet nissuġġerixi li ma jkonna lebda dibattitu ma' Shadow dwar dan u bekk nkunu nistaw nitkellmu ma' rapporters direttament qabel jabbozzaw ir-rapporti għal stan Pero ma nixħin għal dan kollu għanna l-Kummissjoni li għedawn għanek għalina posta u ser nippermettilhom jitkellmu fil-qosor ħafna u jatuna t idea dwar proposti tagħhom u nixtieqkom tagħmlu dan kollu fi kwarta jekk iġobkom. Ġifieri, kull rapporter għandu żewġ minuti biex jippreżenta jagħmel prezentazzjoni. Signora Rojtova, tixtieq tatina sfond fu eh, din l-opinjoni għal Kumitat Ekonomiku Affarijiet Monetarji. Aħna tlabna għal kooperazzjoni miżjuda nħas cooperation iżda din ma ġiet aċċettata mill ċermen tal-kumitat, iżda xorta waħda hemm bżonn ta' kontribut u għal daqsan tista' tagħtina xi idea dwar x'inhuma ma loqsmin loqsma li inti tixtieq tiffoka fuqhom fuq l-opinjoni opinjoni tiegħek. Dziękuję, ja chcę podziękować stinovim spravodajum. Grazie ħafna l ewwel nett nixtieq nirringrazzja lil xedaw rapporter skolla li xaħna ntajna ġimagħtejn ilu u nixtieq nirringrazzja lill kummissjoni tal-li offri li da data statistika biex bekk aħna nkunu nistgħu naraw x'inhu l-impatt finanzjarju. Jiddispjaċini li ma nistax natikom elementi ġodda għal dan ir-recast iżda nixtieq nifoka fuq ftit kwistjonijiet L-ewwel huwa rekwiżit tal-informazzjoni aħna nafu għandna formula li se tingħata konsumaturi Iżda problema jiena personalment inħoss li fil-kumitat tagħna nistgħu nippreparaw test li jkun ċar għall-konsumaturi ukoll DGS system u l-kontribut fis-sistema u ma motija permezz tal-level ta' riskju ta' bank u l kummissjoni tissuġġerixxi 75 fil-mija u dan twassal għal 25 fil-mija il naqqas il-low level għal 50 fil-mija għaliex naħseb li il-frankar fil-construction saving banks per eżempju mandom su għal dawk il-klienti li għandhom id-depozitu f f'banek f'tar u għali ħafna. Problema oħra hija l-armonizzazzjoni ta' sistemi finanzjarji, il-Kummissjoni suġġerixxi li l-banek kollha iħallsu 1.5 ex ante u ex post eh, li hu meħtieġ fis-sistema, ir-Renju Unit, l-Awstrija, l u l-Slovenja u pajjiżi oħrajn dawn jaħdmu ċertu kontributi u ovvjament eh, din hija ġaġa kontroversjali, xi ftit kontroversjali u jidher li l-Kunsill ser jaqbel ma dan. Eh, li mess, pot li mess il-kwistjoni dwar jekk dwar 75% u 25% hija ġaġa tajba għaliex l-ex contribution se tkun iktar baxxa iżda fl-opinjoni tiegħi li tista' toħloq problemi għaliex għall-darbohra istituzzjonijiet finanzjarji b'saħħithom ikollhom iħallsu għal istituzzjonijiet iktar dajfa u għal daqsant nixtieq nipromovi il-proposta tal-Kummissjoni. Mbagħad dwar il- uh, ceiling li huwa 150 biljun euro li naħseb għandu jiġi maħluq sal-2020 u allura aħna m'għandniex nżidu il-miri jew il- ceiling iżda għandna noqogħdu attenti dwar il-pagamenti tal-istituzzjonijiet finanzjarji nixtieq ngħid kantejn dwar l-impatt, eh, l-assessjar tal-impatt li jitratta l-kontributi fil-fondi. il komissjon suġġerixxi li aħna niggarantixxu dan il- fondi Font ku dan id-depożitu u dan jista' jkun għal livell ta' 1000 euro dan għandu jiġi garantit sa livell ta' 100,000 euro u dan jissuġġerixxi li aħna ser nagħmlu riserva sal-2020 fuq livell ta' 150 sa 50 biljun euro. Iżda hemm għażla oħra. aħna rridu nigarantixxu biss id-depositi garantiti u koll l-ammont totali jista' jkun ta' 93 plus 30 biljun u dan jista' jkollu impatt kbir ħafna fuq is-settur finanzjarju għax irridu nridu nkunsidru strumenti finanzjarji oħrajn li qegħdin jiġu intużati. U allura aħna nistgħu nassumu li jista' jkun niffaċċaw kriżi finanzjarja li aħna esperjenzajna fl-2008 u l-2009 u allura irridu niddiskutu l-kwistjoni ta' deposits eligibli. Aħna rċivejna data statistika minn naħa tal-Kummissjoni u d-data turi li fl-2008 dawn il-fondi kollha kellhom 23 biljun euro fl-2008 skont il-kalkoli fuq uh, deposits eh, dawn kienu ta' 9.3 biljun u l-kontribut kien ser jammonta għal 4.6 biljun iżda kien biss ta' mbagħad fl-aħħar kien biss ta' wieħed 4.8 biljuni. U allura il-kelema tiġi interrotta Ah, ma tanċana ħin jgħid il-President għal daqstan nislu fid-dettali iktar tard. Sfortunatament m'għandniex data iktar kmini għad dibattitu tagħna għal daqstant nixtieq nisma' mill-kollegi tiegħi jazbu dwar din il-kwistjoni partikolari. Għandi punti oħrajn. Għandi kwistjoni oħra dwar risk rate calculation formula li qed nitrattaw għandna formula u bank wieħed mhux noqgħod insemmi dan il-bank ġi assenzjat bħala l-aħjar bank, l-iktar bank sikur, iżda la darba napplikaw din il-formula dan jiġi mnizzel fil-lista ma' problemi oħrajn li għandhom problemi. Pero mandi xħin għal dettal. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-mutual borrowing li garantixxu depositi fl-istati membri na nappoġġa dan, musser noqgħod nitkellem dwar punti partikolari. Mbagħad ir-repayment tal-claims dawn jinkludu protezzjoni tal-konsumaturi din il-proposta tixtieq tnaqqas il-pagament eh, ta' repayment minn 20 ġurnata sa' tiem. Iżda minn għalli din hija xaġa mhux realistika iżda nixtieq ngħid li d-Danimarka Renju Unit huma kapaċi li jħallsu dawn il-klejns fi tliet tiem. Nixtieq infakri jgħid il-President li għana nifokaw fuq kwistjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur u għed titkopri affarijiet finanzjarji li huma responsabilità tal-Kumitat Ekonomiku. Jiddispjaċini se jkolli inwafqek tina l-konklużjoni fuq waħda mill-punti ta' konklużjoni li jinseri jkollok fl-opinjoni għalina. Grazzi. U mbagħad ser nitlob li sur banker biex jagħtina kumment fil-qosor. Eh, tak já se nezabývám těmi body, o kterých vím, že se jimi bude zabývat Ekon. Ale... Jena, minix qed nitratta jestli je jiġu trattati mill-Kumitat ta' likon, iżda hemm xi problemi oħrajn li xtieq insemmi għalkemm m'għandix ħin u qed nitkellem dwarhom fid-dettall, jiena nista' nitkellem dwar banek u xridu l-banek Definizzjonijiet, Definizjonijiet jidru li huma importanti ħafna din hija problema li qed nippruvaw nittrattaw ma' shadow rapporters u nixtieq nissuġġerixxi lill kollegi kollha li għandhom jieħdu sehem fil-laqgħa tagħna. U naħseb li kien ċar ġimagħtejn ilu meta aħna trattajna ma' shadow rapporters li aħna ser nissottomettu għad ta' emendi li d-direttorat iżda sfortunatament ma nix ħin diskutu dawn il-kwistjonijiet u għallura ma nistax nikkumenta fuqhom. Iżda personalment jiena nissuġġerixxi nħoss li għandna nivvutaw għar recast Ovvjament qed insegwi dak li qed isir fil-Kumitat tal-Ikom fil-Kunsill ċertu kwistjonijiet li jittratta l-protezzjoni tal-konsumatur se jiġu trattati b'mod separat, jiddependi fuq il-presidenza Ungerida kif huma jridu jittrattaw dawn il-kwistjonijiet u naħseb li għandna nagħmlu xi limiti, limiti partikolari. X'inhu importanti għal protezzjoni tal-konsumatur dan m'għandux ikun um wis u naħseb li bħalissa proposta tissuġġerixxi li dan ser ikun um ħafna u nixtieq nissuġġerixxi li ċertu miżuri li ser naqsu l-ispejjeż kwistjoni oħra li titratta l-Kumitat tal-Imko iżda wkoll kumitati oħrajn u l-Banek u l-fondi ser jkunu jistgħu jinvestu l-mezzi finanzjarji tagħhom fuq livell ta' 5% tal-assi disponibbli f'istitut wieħed biss istituzzjoni waħda u nissuġġerixxi dawn il-flus jgħaddu jidher li dan flus jgħaddu mill pajjiżi żgħar l-ikbar għal sandinja xejra li qegħdin naraw il-President jgħid jidher li għamilt ħafna riċerka li xi tixtiequ jaraw iżda ma nistgħux noqgħdu nittrattaw kollox fid-dettall. Sur Pinkers, kjoġbok, fil-qosor ħafna, ikkommenta fuq kwalunkwe punt li tixtieq tirreaġixxi għalihom. Mr. Banker. Thank you very much, Chairman. Um, I would suggest to Grazie President, nixtieq uh, nifoka fuq il-protezzjoni tal-konsumatur. Sta nixtieq nikkjarifika wkoll li jien u l-kollegi tiegħi aħna dejjem disponibbli jekk ikun hemm xi kwistjonijiet fuq uh, kwalunkwe kwistjoni. L-punt lini tad-direttiva kienu s-simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni fl-interess tal-konsumatur u tal-istabilità finanzjarja għaliex il-kwistjonijiet it-tnejn li huma stabilità finanzjarja u protezzjoni tal-konsumatur jimxu it. fit. Għanna niproteġu l-konsumaturi u niproteġu parti mid-depositi tagħhom sal-coverage limit għaliex din hija xi ħaġa neċessarja biex inżommu l-istabilità finanzjarja kulħadd jaf jekk ma jkun hemm ma jkunx hemm deposit protection dawk li għamlu depositi jistgħu uh, joħolqu problemi għas-sistema finanzjarja kollha u ekonomika kollha. Issa l-armonizzazzjoni e protezzjoni tal-konsumatur. Nixtieq nibda bi kwistjonijiet li huma importanti għall-konsumaturi. Għamilna xi għażliet fejn aħna edna kellna konflitti tal-interess tal-banek, tal-guarantee schemes u tal-konsumaturi u nixtieq kjerifika li l komissjoni f'dawn il-każliet għażlet alternativa li tiffaċilita l-konsumaturi, favur il-konsumatur U se nibda minnaw, naħseb l ewwel net, fir rigward tal-pew delay, aħna proponejna li naqsu il-pew delay minn 20 ġurnata ta' ħidma dan ifisser xar għal-ġimma. Għalfejn. Dan huwa faċli. Għaliex kulħadd jista' jara x'għandu fil-portmoni tiegħu u Probabilment dan mhux ser ikun biżejjed li tgħix erba' ġimgħat b'dak li għandek fil-portmoni tiegħek laqas biss forsi ġimgħa. Imma erba' ġimgħat żgur li li il kredit card tiegħek mhux se taħdem iktar jekk il-bank tiegħek ikun falla. Aħna nemnu wkoll li huwa realistiku li jkollok pejaw delay ta' sabatijiem għaliex u jina grat għas Signora Rojtova li semmit dan għaliex xie pajizi jistaw jamlu dan li dan imħarka u Renjunit. Jina naħseb li għanna nitolbu li konna laħjar prassi fl-interess tal-konsumatur u dan huwa ta' seba' Hemm iktar minn hekk għall-konsumaturi u dan huwa eh, single point of contact Palma forsi tafu il-skema tal-garanzija ta' depositi u r-responsabilità tagħha hija determinata mill-kwartieri ġenerali tal-bank u dan jiddependi fuq l-istat membru. Iżda ovvjament il-banek jista' jkollhom il-ferat fi stati membri differenti u għal daqstan taħt ir reġim preżenti huwa Eh, deposit guarantee scheme tal-pajjiż ewlieni tiħajja iħallas jekk ikun hemm anke min jagħmel id depositi fi ferra oħra ġewwa pajjiż ieħor. Huwa iktar faċli għal min jagħmel id depositu li huma jiksbu l-flus mid-deposit guarantee scheme li hija iktar viċina għalihom. Minkejja li ma skema fl-aħħar mill-aħħar trid eh, ġor il-pis tal-repayment, tal-pagament mill-ġdid. Kwistjoni oħra biss jgħid il-President, Jekk l-account ta' min jagħmel id-depożitu, pereżempju, huwa maniġjat f'ċertu taħt ċertu munita, iżda id-deposit guarantee scheme responsabbli għal repayment fil pajjiż oriġinali tal-bank hija manġeta minn munita oħra, pereżempju ferra minn pajjiż ta' żona euro fi stat membru mhux ta' żona euro, dan ifisser li min jagħmel id-depożitu jista' jerġa' jieħu lura l-euro, imma forsi u jkun jippreferi il-munita lokali. U l-istess japplika viċi versa għal dawk li mandux l-euro fl-istati membri ta' żona euro. F'dan il-każ il-proposta tagħna għażlet li tagħmel pagament fil-munita tal-account u mhux fil-munita ta' Deposit Guarantee Scheme. Jiena naħseb li dawn huma tliet kwistjonijiet ewlenin li huma l-iktar għal protezzjoni tal-konsumatur u dan wara ħar kummenti għaj minkejja li finanzjament taħjar u operazzjoni taħjar wara proposta jikkontribwixxu għal protezzjoni tal-konsumatur aħjar għaliex għandu jiġi assigurat li aħna dak li mwedu jistaw kol jiġi finanzjat, grazzi, grazzi President. Grazzi ħafna ta' din revizjoni, jiena naħseb li kif għalit il-Senjora Rajtu vadini opinjoni importanti ħafna u għanna ħafna xogħol x'nagħmlu dwarha. Tista' tgħidilna x'inhi eh, timetable tagħkom? Jiena għandi adozzjoni f'din il-Kumitat fit-12-13 ta' April, intom se ta' prezentaw l-opinjoni fil-21-22 ta' marzu u għanna bżon ta' data ta' skadenza l-emenda eh, fit 23 ta' marzu, nispera di sajba li kom ġiventu t-tubatu l-opinjoni ta'kom għat-traduzzjoni ma' għar kim jista' jkun. Tajjeb ħafna, Sinjora Rojtova, xtaq ti kommenta xaħġa oħra? Fil-qosor ħafna, dan għandu jieġi tradot fl-ewwel ta' Marzu data ta' skadenza għal uh, traduzzjoni iżda minħabba li qrib ħafna m'għandniex data għad-dibattitu għal daqsant nitlob lil dawk kollha voluti li jixtiequ jieħdu sem f'dan id-dibattitu forsi għandu jkollna konversazzjoni bl-email għaliex ma nistax insib data tajba. Jien sperajt li konna ħin għal dibattitu llum iżda le. Aħna ser nippruvaw Ivan sibu xi ftit ħin eh, iktar tajt, eh, ftit ħin li tlift illum. Ser kolli najtu id-dispjaċini l komissjoni li ġew għalhekk u x'ni soħrajn li ġew proprju għal dan li s sunjura Korola u jien mhux ser nippreżentaw u namlu skambju ta' opinjonijiet illum iżda ser nippreparaw rapporti u għandu jkollna opportunità fit-28 ta' frar biex nkonna xiħin għal skambju ta' opinjonijiet jiddispjaċini ħafna għaliex aħna ħlejna xiħin iżda xi kultant jiġri dan fil-par f'dan il-parlament. Dak li ser nagħmel issa huwa li ser ngħaddi għal tliet opinjonijiet li fadal li qed jiġu akkużati ser ngħaddi għas-sur Trant Pilidi fuq l-Unjoni tal-Innovazzjoni.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 innovazzjoni kif tuża l-innovazzjoni biex ittejjeb l-standards tal-għajxin tan-nies u biex toħroġ mill-kriżi dawn huma s-suġġetti li aħna rridu nitkellmu dwarhom u allura rridu nikkonsidraw dawn is-suġġetti f'ċertu mod biex nużaw innovazzjoni u ntejbu l-ħajja tan-nies. Ovvjament inti tista' semmi biss l-iktar affarijiet importanti da dan is-suġġett fl-opinjoni tiegħi. Jiena nista' ngħid li l-kompetittività tal-Ewropa u l-kreazzjoni ta' xogħlijiet ġodda biex jieħdu posta dawk li intilfu jiddependu ħafna fuq eh, aħna li nsibu prodotti u servizzi u proċeduri li huma aktar innovattivi. Innovazzjoni ja strument li jista' jiġi ntużat għal kreazzjoni ta' xogħlijiet ġodda. u kol biex u swieq ġodda. Dan ifisser li mhux biżejjed jiġi investut qed jiġi investit u jista' jkun hemm xi problemi bil-finanzjament l-isforzi tagħna jista' jkun mhux qed jiġu koordinati tajjeb kif suppost, għal daqstant iridu niffukaw iktar fis-settur privat uh, u, uh, pubbliku biex intejbu din is-sitwazzjoni l-SMEs għandna ninkoraġġuhom fosthom dawk li żgħar net. U allura l-użu ta' proġetti innovattivi u soluzzjonijiet innovattivi għandhom jiġu nkoraġġiti u imtejba u għandna bżonn ta' finanzjament biex innaqsu il-problemi li eh, kumpaniji żgħar għandhom biex jiksbu il-finanzjament. Dan kollu għandu ħafna x'jaqsam ma' riċerka qabel il-kompetizzjoni u kol tnaqis tal-pro u allura rridu wkoll iktar proġetti ta' innovazzjoni u naqsu l-ispejjeż għal kumpaniji biex bekk dawn ikunu jistgħu jibijaw prodotti irħas lill konsumaturi Affarijiet bħal ikel, ħalib, hops, test tal-opinjoni tiegħi ġie imtejjeb b'mod konsiderevoli grazzi għal kontributi mix shadow rapporters, kollegi fi Strasburg u dastant jiena grat ħafna għal kollha. Jiena provajt nikkorpora il-kommenti tal-kollegi dwar il-pre-competitive research u kien hemm xi kwistjonijiet dwar prezzijiet tal likel li ma kinux formulati kif suppost u jiena zitt xi punti dwar l-awtoritajiet ta' kompetizzjoni u l finanzjament ta' prodotti innovattivi. Em xi affarijiet li marnex li ndaħħal xi punti dwar l iskoperti u kwalifiċi ta' riċerkaturi zaza iżda jiena les li nilqa' kontributi oħrajn li jistgħu jtejbu t-test għaj. Grazzi. Shadow Rapporteurs, thank you very much for taking uh, a lot of Grazzi, grazzi tal-li fil-introduzzjoni tijak il għed ħafna mill-punti tijaj, naħseb li s-sur ġvab ħajtkellem. Fisem il-PPE, xaħat fisem il-SND. il sur Kreuzman għal li ħajresa l-emendi, s-sur Njura Rule edawn u jenu koll. Is-sur ġvab l-ewwel. Grazzi ħafna, Sur President, għanżu fil-qosor, għanniħu post l ċedow skolla, jew għan itkellem fi Sinjura Tori, fi Semissar Tori. Tajjeb wis, nimxie kif tajli. Tlet punti, l-innovazzjoni soċjali hija importanti bħala komponent tal-konċett il-ġdid tal-innovazzjoni biex ikun hemm s-saħħa fl-Unjoni tal-Innovazzjoni żdejja parti biss minna. L-ewwel punt Hemm ħafna iktar xint qal ma ħanħalli fidejn l-Onorevoli Trianti Felidis biex jitkellem iktar tard. Imbagħad mill-punt di vista ta' Sinjura Sartori din tista' tkun arriqija għax naħseb li tkun tajba l-pjan ta' koordinazzjoni u għat-katri tal-impjegi għazzazax u għawna aktar dettall. U t-tielet punt li xtaqt namel huwa li għandha xi dubi dwar l-aħħar paragrafu numru 8 fejn ir-rapportera titlob biex ikun hemm strateġija tal-Unjoni Ewropea biex titfronta l-prezzijiet għolin fis-settur tal-bidja, speċjalment billi nappoġġaw il-prodotti innovattivi b'referenza għal pagi. Għalhekk naħseb li l-proposti jgħinu u għandna niddiskutu għom u Sinjura Sartori tħares il-qoddim biex tiddiskuti dan miegħu iktar il-qoddim. Grazzi ħafna. Grazzi, Sinjura Rule, jgħid il-President. Għet il-ħeba? jek jogħġbok. Kulħadd talaq il-bqija ma mela nintimes. Sorry, ich wollte nur sagen, ich bin auch an Frau Reutovas Bericht interessiert. Jena xtaqt ngħid biss li jien ukoll interessata dwar ir-rapport ta' Signora Rojtova għatma nkunu eżattament ċerti xinu għall aktar ħaġa utli għal konsumaturi. Zda naħseb hawnhekk jiena grata l rapporter laqa ħafna mill-punti li suġġerejna u nixtieq ukoll ngħid li traduzzjoni Ġermaniża jekk hemm xejn stramba kelli nressaq xi emendi biex intejjeb it-traduzzjoni. Iżda anki jekk ma tkunx tifhem eżatt, ma tkunx mitla ta' suġġett mhux se tifhem eżattament mit-test. Għalhekk naħseb hemm problema. Il-President, punti fismi l-ewwel nett grazzi tal-li daħħalt il-punti fuq il-xiri pubbliku ħaġa oħra li ħanżid b'emenda hija li importanti ħafna li nipprovdu aktar sistema flessibli u mobli biex ir-riċerkaturi jgħaddu minn l-università l-oħra u naħseb li din hija kruċjali u tinvolvi wkoll aspetti mix-xogħol tagħna fuq ir-rikonoxximent reċiproku fuq il-kwalifiki u naħseb li l-aħħar punt ukoll huwa li l-Unjoni tal-Innovazzjoni tifoka mod xieraq fuq il-ħtieġa li nħarsu lejn ir-riżorsi ta' finanzjament tal-kumpaniji li jixtiequ jkollhom innovazzjoni mill-ċentri ta' riċerka u istituti ta' riċerka u din hija post kritiku, moment kritiku fej ta' għandu bżon il-finanzjamenti, u għalek rridu naraw li ma' kapitali, li ma' finanzjari nistaw nużaw biex nappoġġawhom u nħad pjaċir li semmejtom fl-opinjoni, għalek ħarrasaq xi emendi biex ndaħmu test. Grazzi, issa naħseb li jetkellem xaħat ieħor l-onorevoli, anzi, s-sinjura Daratoli. Muxek. Inti mi diġi riċerka, ħabiba antika ta' dan il-komitat, ma mela naħt introduċi ruħek jek jożbok. Mux il senjura Dalatora tista tara anke jek jgħat il-lejlura fil-kamra jena raġan. Naħseb ħani kommenta fuq l-opinjoni, l-opinjoni tajba ħafna, tajja ħafna l-komitat jtiju kollu rwalativ din l-innovazzjoni għax is-suq wahdini u għax prun kritiku tal-innovazzjoni. U Il-suq dinamiku huwa xprun importanti l-innovazzjoni, għalhekk il-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni publikat scoreboard annwali u tistaw tixtaru minn dan li mhux qed nagħmlu tajjeb għad-dista kliema l-Istati Uniti mal-Ġappun u mbagħad imsieħba oħrajn li qed jaqlqu distak u jagħmlu tajjeb magħna minnaħa l-oħra tal-ħqu magħna pereżempju Ċina. U għalhekk il-każ tal-ispejjeż ġiet konkluża meta ltaqgħu l-esperti l-ġimgħa u naħseb li dan jiffoka fuq l-importanza tal-innovazzjoni għad kabbir fil-ġejjini tal-ekonomiji tagħna u s-sostenibilità tas-sistemi soċjali tagħna. Kemtejn jekk tippermetti li sur President dwar il-punti fis suġġerimenti mill-perspettiva tal-Kommissjoni. Naħseb il-punt 5 u ma nafx jekk għandix l-aħħar abbozz, inti qed ħeġġeġ il-Kummissjoni biex is-settur pubbliku jitqis u jkun hemm approċċi oħrajn. Aħna lesse nagħmlu dan iżda din hija responsabilità tal-Istati membri li forsi ma ridux jew iridu jimplementaw għalhekk nitolbu li tindirizzaw ukoll l-Istati membri. Mbagħad fi rigward il-prezzijiet għolin li naffrontawhom naħseb li rridu jkollna idea ċara eżattament x'inhi l-problema jekk hija l-innovazzjoni li forsi tista' tkun is-soluzzjoni. Irridu naraw. U jekk dan ikun il-każ, aħna nixtiequ aktar ċarezza fuq dan il-punti. Fuq dawn iż-żewġ punti, iżda l-bqija nappoġġaw il-punti li tresqu u fuq il-kwistjonijiet li tqajmu ħanitkellmu aktar tard fuq il-xiri pubbliku u fuq il-kapital ta' riskju. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi li ġejtaw fil- kumitat, tajjeb ħafna li qed naraw hawnhekk, nafu kemm ħdimt fil-snin moddija, għandek għal qalbek ix-xoltana u tajjeb ħafna li taħdem fuq din l-istrateġija importanti. Naħseb li s-sur Trient Filidis ħanaħdmu fuq l-iskeda tiegħek u għalhekk għandna niskadenza l-emendi fl-ewwel ta' Marzu, konsiderazzjoni 22 ta' Marzu u l-votazzjoni fimko fit-12 ta' April. Tajjeb wisq, xtaqtajt xi oħra? Nirringrazzja l-kollegi kollha l-kummenti u nistenna bil-ħerqa l-emendi li ħatres uli. Nixtieqilkom dibattutu tajjeb fil-laqa li miss. Grazzi. Issa ħanaddu għal rapport ta' Sinjura Xaldemoza li la tistenna un paċenzja kbira. Issa kważi laħaqna mal-ħin skont l agenda u għalhekk ngħaddu għal kwittanza tal-budget. Jekk jogħġbok taġġornana fuq dan? Grazzi, President. Iva, kena ħafna xogħol l-lum għar nofsinhar iżda tajjeb xorta waħda. Irridu naraw li nitrattaw issa l-kwittanza. Nafu sow li l-kwistjoni xini tal-ekonomija għadha diffiċli u importanti li resqu rapporti bħal dan. U għarwol tal-Parlament Ewropew li jagħmel monitoraġġ tal-fondi li u tajjeb fl-Unjoni Ewropea u għalhekk il-kwittanza hija importanti u dan in Nintrataħ fil-rapport numru 2. Naħseb li l-affarijiet fil rigward l-imko sejrin tajjeb, l-izviluppi sejrin tajjeb u qed nimxu fid-direzzjoni tajba. Fil-rigward litre, importanti li kunem ftuħ anke minn tal kommissjoni fuq il-mod kif jintefqu l-flejjes u kif ikunu disponibbli bħala fondi ħafna drabi ma jintużawx bisħiħ u għalhekk irridu noqogħdu attenti il-fondi jkunu hemm xi drabi iżda ma jintużawx sew. U għalhekk rajna bl-iskorbor tal-konsumaturi, rajna x-xogħol li seħħ fl-modi u l-aħħar ħaġa li xtaqt ngħid, forsi l-iktar ħaġa importanti, hija l-iskadenza l-emendi nhar it-tnejn sa tlieta u għalhekk hemm il-possibilità li tagħmlu xi adattamenti jekk tridu tagħmlu dan u jekk għandkom meħtieġa. Grazzi President. Grazzi Signora Xaldamose, għanna Signora Ivanova, Signora Rula, xaħat ieħor jixtieq jitkellem? Le? M'għandniex xedu oħrajn, issa Signora Ivanova. Grazzi President, fil-qosor nixtieq nirringrazzja Signora Xaldamoza xogħol tagħha u b'mod ġenerali aħna napoġġaw l-linji li ħadet fir-rapport, speċjalment l-inklużjoni u nota speċjali fil-programm Solvit. Nixtieq nżid emenda zaħira fil rigward l-SMEs u r-rwol tagħhom l-importanza tagħhom għas-suq waħdini u nitolbu l-Kummissjoni tanalizza n-nuqqasijiet tal-programmi eżistenti u l-aċċess tal-SME għal dawn il-fondi. Grazzi, Signora Rule, kontenta? Soddisfatta tajab wis, naħseb li Konkludejna dan il-punt ta' xtajtna dati grazzi li kontawn u forsi darboħra podġu l il-punt tijak iktar kmini. Grazzi ta' xol tijak, grazzi. Issa imxejna l-qoddim tajjeb u għansi edin qabel. U għanżommu ma' reputazzjoni tijaj li nispiċaw l-laqat fil-ħin. Issa naddu għall-axar punt fuq l-agenda mela u sudisfat Kuntent ħafna li għetna l Signora Senalova l-ewwel opinjoni fl-isem il-Kumitat Imko fuq il-Kooperazzjoni Ewropea fl-Edukazzjoni u Taħriġ Vokazzjonali biex tiġi appoġġjata l-Istrateġija Ewropa 2020. Sinjura li grupp edawn, s-sur Kreutzmann kellu jitlaq sfortunatament, s-sinjura McClarkin muxawn, iżdan nota minn għanda li ħana prezenta jinstess, stess, s-sinjura Turinen muxawn, forsi s-sinjura Rula ħat titkellem fissima, s-sur Trienta Felidis telaq u koll, sfortunatament, u għalhekk nadilek il-kelma biex tippreżenta l-opinjoni tiegħek. Għanna xi ħadd mill-Kummissjoni? Rappreżentant? Le? Kulħadd talaq? Talqu qabel. Talqu ma' kulħadd naħseb. Uh, is that because you were on 10 minutes, 5 minutes early? I wouldn't have thought so. Anza, ħna speċa ħames minuti ktar kmini, naqaskon nobsor, għadin, tajjeb mela naddu għal-punt issa, mis-senjura Senalova. Grazzi, signori, nishtiq nirringrazzjak sur President għalli li tajtni l-opportunità biex nitkellem u nittama li ma nitlifx il-vjaċ tijaj, titira tijaj. Hija importanti għalija. Iżda naħseb li l-Kumitat Imko huwa wieħed mill-aktar kumitat li teħejji l-opinjonijiet għal dan ir-rapport. Immexxi mill-Kumitat tal-impigi li huwa l-Kumitat Ewlieni meta joħossib dan. Għalhekk nixtieq nifoka l-attenzjoni tiegħi fuq aspetti li huma marbuta mas-suq intern. Xtaqt nevita li jkun hemm repetizzjonijiet u rdupjar tax-xogħol minn opinjonijiet ta' kumitati oħrajn u għalhekk aħna ma jimman kol dejċ aspetti importanti li mumma koperti minn dokumenti oħrajn. Nifukajt l-aktar fuq il- Kooperazzjoni Ewropea fuq l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali speċjalment mill-perspettiva tal-forza tax-xogħol. Naħseb li dawk li għandhom ħiliet għolin u li jkollna forza tax-xogħol li jkollha ħiliet għolin u kwalifiki għolin hija importanti kemm l-istudji tagħhom kif ukoll l-proċessi ta' talimtu tul il-ħajja. U għalhekk kien hemmen li huwa importanti ħafna li nifukaw fuq il-kompatibilità bejn is-sistemi edukattivi tal-Istati membri kif ukoll nifukaw fuq it-talim tal-lingwi u għażliet -għal taħriġ ta' livello li barra mill-pajis. Naħseb li għandna ntejbu kol relazzjoni bejn il-sistemi ta' kwalifiki u neħu xkil għall-mobilità tal-ħaddiema mill-perspettiva ta' forza ta' xogħol. Għalhekk nisħaq fuq l-importanza fuq id direttiva ta' rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali. Il-Kummissjoni għandha tqis ukoll reviżjoni għaddejja ta' din id-direttiva biex bekk insaħħu l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali. L-importanti wkoll għalija huwa rabtiet transkonfenali u l-pjattaformi ta' komunikazzjoni bejn l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni u l-impjiegi, speċjalment fir rigward direttiva ta' servizzi. Rritu kien hemm appoġġ għal settur tan-negozju, għal programmi edukattivi u anke l-autoritajiet pubbliċi u l-konsumaturi, speċjalment fil-qasam tal-leġislazzjoni Ewropea marbuta mas-suq waħdini. Dan jitlob li kunem aktar rikonoxximent, aktar arfin dwar id-drittijiet x'inhuma u dwar ir-responsabiltajiet x'inhuma. Hemm aspetti oħrajn marbuta ma' dan il-qasam iżda xtaqt tinżomm fil-qosor. Għandikom eżempju. Per eżempju meta hemm kulturi u tradizzjonijiet differenti li hemm fl-istati membri. Per eżempju, il-relazzjoni bejn it tixtri bejn ix-xerreja u l-bejjieħa li għandhom kulturi differenti bejn utenti, konsumaturi u fornituri differenti. Jiena ċert li ħajkun ċerta li ħajkun hemm emendi u qed nistenna li se jkun hemm emendi minkejja li l-iskeda hija waħda stretta ħafna. Jekk inżommu f'moħħna l-iskeda parlamentari nixtieq nipproponi laqa ma' shadows il-ġimgħa d-dieħla waqt il-plenarja fi Strasburgu nħares il-qoddim sinjuri għal kummenti u l-kontributi tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Senalova, u grazzi għal rapport tajjeb ħafna tiegħek, is-Sinjura Legrupp. Euh, merci, Monsieur le Président. Je voulais montrer. Grazie, Sur President. Jien u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax xogħol sib li għamlet Smajna l-prezentazzjoni mill-rapporter u l-ispirtu wara l-abbozz ta' dan ir-rapport. Iva naqblu mal pożizzjoni pozizjoni u d-direzzjonijiet jieħu dan ir-rapport dan huwa ovvju għaliex li nisfruttaw il-potenzjal sieħ tal-suq wahdini iwassal għal aktar kompetizzjoni u għal suq li jaħdem aħjar u li jkun hemm aktar innovazzjoni u għalhekk dan nistgħu nagħmluh bil nserħu fuq aktar ħaddiema bħali tolin u bekk biex nagħmlu dan irridu napplikaw il-prinċipju ewlenin li hemm fl-abbozz ta' din l-opinjoni. Forsi hemm xi punti li nistgħu nisħu dwarhom Huwa ovvju li aħna naħsbu li hemm xi punti li huma kruċjali fejn aħna rresqu emendi, rikonoxximent tal-kwalifiki vokazzjonali u l-kwalifiki olin u taħriġ u biex nagħmlu dan irridu nirriformaw id-direttiva. Skont ir-reviżjoni li għaddejja bħalissa u rridu naraw li ntejbu l-lodot disponibli u għankun aħjar għalek li nużaw l-lodot disponibli b'mod aħjar li ġew mill-proċess ta' Copenhagen u anke mill-proċess ta' ċertifikazzjoni. Per eżempju, il-sistemi ta' prendistat Ewropej, sistemi oħrajn, dawn l-istrumenti kollha wodot kollha li rridu jagħtu kontribut li din is-sistema u nemmen li għandhom jintużaw aħjar. Ovvjament, nistaw nappoġġaw dak li qed tajt is-Sinjura Sennalova dwar xistaw jgħatu, kontributi jistgħu jgħatu l-ħaddiema li għandhom kwalifiku għolin u li għandhom ħiliet gbar u naraw ukoll x'sommarju nistgħu niġbru billi jkun hemm aktar edukazzjoni aħjar, aktar taħriġ vokazzjonali aħjar u dak li tassaw qed jiġri mbagħad fis-suq tax-xogħol. Irridu jkollna aktar adattamenti u rridu jkun hemm li jkun hemm irridu naraw li jkun hemm armonizzazzjoni fir-rigward l-edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali fl-istati membri. Rridu niġbru l-affarijiet kollha flimkien dawn l-aspetti kollha li semmejt u nqablu għamma suq tax xogħol nafu li għadu xogħol li għadu għaddej għadu mhux mitmun u rridu naraw li t-taħriġ vokazzjonali nadattawh għal dak li huwa meħtieġ fis-suq ta' xogħol. Naffarijiet jevolvu malajr u hemm ħafna riski involuti. U rridu ngħidu wkoll li l-apprendistat u l-istaġers eh, huma eh, importanti u rridu kollhom qafas aktar definita għalihom Għaliex dawn m'għandhomx jieħdu post l-impjiegi. Ovvjament irridu nirvitaw kull tip ta' xkil li xekkel l-użu tal-apprendistati fl-Ewropa u għanna nkatru l-impjiegi. U l-aħħar punt huwa l-mobilta għal l-apprendistati. Għanna l-programm Leonardo da Vinci, programm Ewropew biex napromuevu il- mobilità tal-apprendistati u rridu naraw li niżviluppaw dan il-programm u li jkollna wkoll progress. Sabiex bekk dawk li qed jużaw dan il-programm u dawk il-krediti marbuta ma' dan il-programm jintużaw mod siwi u mhux ikunu hemm għal xejn. U bekk importanti li ngħaddu mill-kliem issa għal fatti. Iżda naħseb dak li qed jintqal hawnhekk jimxi f'din id-direzzjoni. Għandi mistoqsija oħra u forsi f'skambju aktar dettaljat dan din l-idea toħroġ. Iżda meta titkellem dwar id-direttiva ta' servizzi f'paragrafu 6, x'tifhem eżattament bir-referenza li qed tagħmel għal din id-direttiva? Paragrafu 6. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li jina l-unika shadow li għadni għawnek, għalix jider li tal-aqsa biex jaqbad l-aeroplan. Xin kommenti fissa misnira McClarkin? Naħseb li dini bazi solida sabiex ikonna opinjoni valida ħafna għal komitat l afrit soċjali u grazzi eh, u koll li rapporter u koll nistaw nżidu xe punti kif għal-tisnur l-grupp naqbel maħħa perfettament. Li huwa interessanti dan id-dokument valutu tal-Kommissjoni hija il-komponent 2020 li qed nitkellmu dwarha. Jekk tħares lejn l-istrateġija Ewropa 2020 kif jgħid il-rapport tal-Kommissjoni, l-Istati membri u s sistemi edukattivi għandhom jiffokaw fuq kreattività, l il-taħriġ eh, għaliex dawn huma kollha ħiliet kruċjali għall-Ewropa. U dan jisegwi ukoll mid-diskussjoni li kellna massur tijan ta' Fidillis ukoll nistgħu nagħmlu xi emendi anke f'din id-direzzjoni u naħseb li hawn punt interessanti ħafna fuq eh, l-apprentizzat u l-punt li semmejt fuq talim ta' lingwa dan u għaparti mill-pakket kollu. Il-kwistjonijiet li għandhom xisma l-kreativita u l-innovazzjoni ma' wkoll imsaħħa permezz ta' opportunitajiet ta' sħubijiet internazzjonali u dawn ukoll għandna nirkrutu għam. It-tieni punt huwa dwar il-portabilità tal-kwalifiċi f'dan il-qasam. Għandna nħeġġu il-persuni sabiex ikollhom żvilupp kontinu u kulħadd għandu iżommija u miegħu u records mm, li jikseb matul il-ħajja sabiex isaxħaħ il-kwalifiċi tal-persuna. Xi ħaġa indispensabbli għal ġejjeni għal dak xaqsam għal dak xaqsam żvilupp ta' ħiliet fis-suq uniku Ewropew. Finalment, jina u kol interessatni ħafna kwistjona ta' direttiva ta' servizzi, tajjeb najdu il sistema ta' informazzjoni ta' suq intern illi hija mod illi topera għal persuni illi għandhom problemi ta' rikonoxximent tal-xaqsam il-kwalifiċi tagħhom, hemm bżonn insemmu għal xi waqasam fejn u għal ewwel post appella li xnafu li fuq xogħol mill-rekonċment reċiproku, il-kwistjonijiet għandhom xaqsmu ma' l-vokazzjoni u ma' eh, importanza ħafna li hija anka f'solvit. Din il-kontribuzzjoni minn tiegħi. Skużani li ħanfarrak ismek. Il-Signora Shetley. Untikom il-kelma xi żewġ minuti. Is-sinja Hughes mill-DG Edukazzjoni Kultura, sinja Xatelli mill-TG Markt. Min se tkellem l-ewwel? Sinja Swedges, grazie ħafna. I'm um, actually um, can only agree with most. Nista bis naqbel ma' ħafna mis-suġġerimenti li saru fuq dan il rapport U naħseb illi l-aspett tal-mobilità, kwistjoni tal-apprentizjat hija xi ħaġa kruċjali illi wkoll inkludejna fid-dekjerazzjoni politika għadna li rridu nipromovu l taħriċ il-mobilità u l-mobilità tal-apprentisti fl-Europa. U dan ukoll huwa konformi mal istrateġija Ewropa 2020 kif ukoll l-inizjattiva Youth on the Move. Għal daqstant qed naħdmu fuq dan imma lina huwa importanti wkoll li naħdmu fuq l-aspett ta' kwalità il-mobilità transkonfinali anka tal grazzi anka l programm Leonardo da Vinci per eżempju qed naraw ħafna mobilità fuq l amprendistija eh, aħna rridu intejbu il-kwalità anka għal dak li għandu x'jaqsam l-intrapriżi żaru medju u l-involviment tagħhom fil-mobilità fl-Ewropa. Hemm xogħol li għadu għaddej fuq il-kwalità, arranġamenti, fejn dan il-programm. Apparti dan, ma nistax ngħid wis dwar il-kommenti li ressaqt fuq id-direttiva dwar kalevici professjonali u d-direttiva dwar is servizzi u nipreferi li Nati l-kelma lill-kollega tiegħi minn Digimarkt. Thank you. Grazzi. Aħna nilqaw l-interess tal-Komitat Imko fuq dawn il-kustjonijiet u r-rapport eh, ek dettaljat. L-unka kwistjoni li xtaqna nqajmu titratta punt numru 4 tal-rekomandazzjoni rakkomandazzjoni li seħ il komissjoni sabiex issaħħaħ il-komunikazzjoni anka bejn direttiva il-proċess ta' Bologna u l-qafas Ewropew tal-limu jina nitlob illi kunem tibdil zaħir dan il-punt. Emenda zaħira dal-punt għax minn perspettiva legali jidrinna illi mhuwiex possibbli illi nsaħħu eh, il-rabta bejt li ta' direttiva il-liġi tas-suq, il-proċess ta' Bologna, xi ħaġa intergovernattiva kif ukoll is-sistemi edukattivi li jaqgħu taħt ir-responsabilità tal-Istati membru. Minn perspettiva fatwali kif tafu bdejna studju sabiex neżaminaw il-mod kif it-tlet kif il-direttiva u l-riformi fl-edukazzjoni jinteraġixxu flimkien aħna nishtiq u nistennew sabiex konna rizultat tal-istudju, nibnu fuq dar rizultat u naraw kif nistaw niproċedu. sabiex nibnu fuq riformi fl-edukazzjoni u nipromuovu mobilità. Well, thank you very much. Grazie ħafna, nistissuġġerixxi ġifili li intom tamlu eżaminazzjoni ċaħt <laughs> tamlu dan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 Jiena qed nipprepara laqa għalina fi Strasburgu. fuq il-ċentru għal evalwazzjoni reċiproka, hemm bżonn ikun hemm skambju tal-aqwa palazzi għalhekk inkludej din ir-referenza taħt punt sitta. Fuq punt numru 4 jina ġaġajt kontatjata mill kummissjoni L-emenda potenzjali naċċettajt timxi fl-istess direzzjoni u grazzi ħafna tal-kommenti tagħkom u qed nistenna bil ħelq li ntaqamakom il-kol fi Strasburgu. Skadenza l-emendi jidir li hija l-14 ta' frar u votazzjoni fit-28 ta' frar. Iva, nikkonferma lek huma emendi ta' San Valentino jgħid il-President tlieta ta' wara nofsinhar u l-komitat li bej vota fis-16. Grazzi ħafna, konkludejna ix-xogħol, teskanta kif spiċajna kmini, skużani dizappuntajt il-dawk illi ridu skambju ta' opinjonijiet ma' sinjura Kor l miħaj dan il-dibattitu jiġi post-post tal-qalimis fit-28 ta' frar fi Brussel mitli 6. se jkollna diskussjoni fuq il-lat fuq is uniku il-rapport ċar demoze rapport mal demon su oħrajn. Narakom dikinar? Il-lejla tajba, Sinu Sambula nittama illi tilħaq l-aeroplanu, grazzi tal-li għatmana u tinformana fil-rapport tijak. Nara is-seduta.